il-minuti kif ħarġu sanaddu sabiex nibdew l-ewwel dibattitu il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni l-istiden l president tal-Kummissjoni Ewropea is-Sur Juncker jekk jogħġbu kien ħalli fidejk. Sur President. Jina naħseb li għawek Hija xi ħaġa diffiċli nibda nitkellem fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni wara nisma' fuq din l-aħbar ħażina dwar il-Pakistan. Iżda għalija mhuwiex diffiċli illi jiena nitkellem fuq il-premju illi ingħata jiena wkoll kont ingħatajt il-premju darbtejn u fil-fatt Jiena kelli l unuri li fis-sena 2006 nina ta' dan il-premju. U jiena naħseb li fil-fatt dan qed ikun xi ħaġa impressjonanti il-mod ta' kif n-nies qed jieħdu dan il-premju pour ce qui est du programme de travail de la nouvelle commission, permettez-moi de dire, Monsieur le Président. Mela, naddi s-sissa biex nitkellem fuq il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni l-ġdida. Nixtieq eh, ngħidilkom, Sur Kommissarju, eh, Sur President, anzi skużawni, illi inti matul il-kampanja elettorali, inti kont l-għadu tiegħi biex ngħid hekk. Il-ċittadini xtaqu illi kunem dan il joħroġ fil-fatt kien hemm ħafna nies li żaru dawn il-bliet u jiena jiena kell opportunità li nżur il-bliet tal-Ewropa u jiena darba oħra bdejt nerġa' nħobb lill-Ewropa. Jiena ħadd kost ħafna li f'perjodu qasir ta' żmien meta tkun tivvjaġġa f'kontinent fil-kontinent Ewropew tkun tista' tiltaqa' ħafna kulturi differenti u tara ħafna nies jaħdmu flimkien minn kulturi differenti u Aħna konna fil-proċess ta' tfassil tal-Komissjoni ġdida u għana t-nifukaw fuq l-iktar affarijiet ewlenin importanti. Ġifiri aħna konna t-nifukaw fuq l-iktar suġġetti ewlenin parti mill-linji gwida li jena kont u l 15 tal-Ulju fl ħart Ottubru. Jena kont bilt li kull tip ta' problema li teżisti fl-Ewropa ma kienieċ problema Ewropea purament jew problema l-Kummissjoni minħabba illi aħna ħassejna l-kol kem aħna li hemm li nerġgħu nġeddu l-prinċip ta' sussidjarjetà u li l-problemi tagħna ikunu solvuti fuq l-iktar livell xira. Il-istati membri, il raġuni kif ukoll awtoritajiet lokali ħafna drabi huma fl-aħjar eh, post li jsibu soluzzjonijiet. għal bazi ta' dawn il-prinċipji u anka skont il-linji gwida tal- kommissjoni aħna konna tinħarsu l-452 inizjattiva leġislattiva illi bħalissa qed ikunu analizzati u li jistgħu waslu għal ċertu dibattitu. Aħna żammejna f'moħħna wkoll il-prioritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea, il-priorità ewlenija bla dubju ta' xejn hija marbuta ma' tkapir u ma' xogħol u xi tliet ġimgħat wara li bdiet taħdem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni proponiet pjan ta' investiment ambizzjuż li ħajkun pjan li aħna ħanaħdmu ħafna fuq u ħanifukaw il-maġġoranza tal-ħin li għana dispozizjoni tagħna sabiex naħdmu iktar fuq u aħna din nistennew bil-ħerqa il-Parlament Ewropew kun volut f'dan il-proċess mill-qrib. President, aħna provajna nimponu limitu fuq il-numru ta' inizjattivi ġodda li nixtiequ nimplementaw. Fil-fatt kien hemm perjodu ta' żmien fejn il-Kummissjoni kienet edha tilqa' 130 inizjattiva ġdida kull sena. Kien hemm inqas ukoll is-sena 2015 minħabba li aħna qegħdin nipproponu dan il-programm ta' hitma s-sena 2015 u mhux għal ħames snin kollha tal-leġislatura aħna edin nimponu limitu fuq il-numru tal-inizjativi leġislativi. Skont il-prinċipju tal-kontinuità ħana nixtiequ illi ħanirtiraw u nibdlu 403 il-test. Fost inizjativi l-ġodda, apparti mill-pjan ta' investiment li huwa ta' importanza u l-inija aħna għanna dak kollu li għandu x'jaqsam mal-arranġamenti fiskali. Nixtieq infakkarkom bil l-Komissjoni fl-ewwel sħitxur issaħa tippreżenta id-direttiva fuq l-iskambju awtomatiku ta' dawn id-deċiżjonijiet u ħajkonna dan it-test ewlieni illi ħajkun ippreżentax. Apparti minn hekk il-Kummissjoni ħat tippreżenta programm ta' azzjoni sabiex niġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa u kontra l-frodi fiskali. Skont il-prinċipju li l-pajjiż beneficjarju għandu jkun il-pajjiż li jimponi it-taxxa. U jena ħanajdilkom bi spirtu ta' li jena naf illi ta' kuljum n-nies qegħdin jinterpretaw u jdawru dak il nejtien jien, iżda jiena ħalprova nara illi dar illi wedkom ħajkun implementat is-sena d-dieħla. Franz Timmermans nixtieq ngħidlu proset tal-koordinazzjoni tas-suċċess tal-xogħol tal-Kummissjoni tkellem mal-kummissarji kollha u ħejja l-programm ta' ħidma flimkien mal-Kunsill tal-Ministri kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Koordina magħkom ukoll. Nixtieq illi nirringrazzja maħabba li jixxaqlu illi nirringrazzjaw. U Unħalli fidej l-ewwel Viċi President issa sabiex jitkellem fuq il-prioritajiet tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Ħalli fidejk. Grazzi ħafna issa il-Viċ President tal-Kummissjoni Sur Timmermans. Grazzi ħafna Sur President u nixtieq illi ngħid anka jiena proset li tkellmu fuq il-prem tal-Count illi fil-fatt dan huwa premju li huwa qalb eh, qalbi u qalbna l-kol. Ah, mħabba li aħna mill-reġun, aħna ah, huwa eh, fil fatt fil-qalba tar reġjun u il- premju ta' Karls fil-fatt huwa marbut ħafna mal-oriġini tal tal-fatt li aħna rridu nfejqu l-feriti tal- gwara l-tini gwara dinija. Ġifiri l-premju ta' Karls hija xi ħaġa interessanti u tajba ħafna. Nix ngħid proset lil dawk illi ingħataw l premju I want to thank this house for the elaborate uh, cooperation in preparing. Iva, jina naħseb illi fil-fat il- Aħna konna mħabsin ħafna bitħejja tal-programm ta' ħidma, issa dwar il-prioritajiet ta' sena 2015, aħna nixtiequ nifukaw fis sena dina, mhux fu sena ta' wara u ta' wara. Naturalment, il-Kummissjoni għandha ċertu prioritajiet ukoll anka għasni ta' wara s-sena 2015, però dawn ħajkunu prioritajiet li ħajdaħlu fil-programm ta' ħidma ta' snin ta' wara il-Kummissjoni tixtieq illi twassal għal ċertu bidla bil-mod ta' kif aħna naħdmu issa nistgħu naslu għal din il-bidla jekk aħna nikkoperaw mill-qrib magħkom bħala Parlament Ewropew mal kunsill ġifieri aħna li qed nippreżentawkom dan il-programm ta' ħidma qed nistidnukom lilkom sabiex tużaw dan il-programm ta' ħidma bħala pjattaforma għal diskussjoni bejn l-istituzzjonijiet. Non nixtieq ukoll li ninvolvi it-tret istituzzjoni f'din id-diskussjoni, ġifir konsil. Kif għal president tal-Kommissjoni għanna 23 miżura ġdida, ħna edin noqodu lura mill-li namlu lista kompleta ta' kollox, mħabba li nibżew nħallu xi ħaġa barra, u aħna għanna fuka fuq l-għawk l-affarijiet li verament ħanamlu fis-sena d-dieħla mux iktar minnek, dan ma jfissirx li aħna maħnix nibdew nħejju ruħna għall politiċi ta' gwida għas-sena 2016-2017 bħal perspettivi multianwali finanzjarji, ir revizjoni finanzjarja naturalment il-Parlament ħajkun aġġornat u informat u l-ewwel priorità minn ħatana kif qal il-President huwa illi naslu sabiex nimplementaw il-pjan ta' vestiment tal-Ewropa. Issa wasalna sabiex verament naslu l-implementazzjoni ħalli naraw illi nħeġġu -il l-investiment fis settur u pubbliku għal matul it-tlet snin li ġejjin. Aħna ħannedu uh, pjan ambizzjuż tas-suq uh, intern ħalli bekk aħna noħolqu ambjent uh, tajjeb u um, jiena naħseb li dan ħanibda ħana billi nifukaw fuq telekomunikazzjoni li simplifikaw ir-regoli tal-copyright, nagħmlu aktar faċli wieħed jixtri fuq l-internet, nsaħħu s-sigurtà fuq l-internet u naraw li kon ambjant iktar sikur. Parti minne kan nifukaw ħafna fil-provista tal-enerġija, għatma kien daqsek importanti bħallum li naraw li jkollna provista tajba tal-enerġija u nipromovu fl-istess ħin produzzjoni ta' enerġija u elettriku li dejjem edha tirrispetta l-ambjent. Jiena naħseb li għaparti minna aħna qegħdin nippruvaw nġibu l-Ewropa pala unjoni tal-kapital ħalli nħeġġu iktar l-investiment anka minn barra mill-Ewropa. Aħna nixtiequ illi nippromuovu iktar livell ġust ta' bejn fis-soċjetajiet tagħna aħna nixtiequ illi iż-żaża u dawk li huma qiegħda nerġgħu nqarbuhom lejn is-suq tax-xogħol naraw illi huma għandhom il-ħiliet li jista' jippermettulhom milli jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol. Jiena nixtieq illi ngħid illi l-appoġġ tal-isforzi tal-Istati Membri m'għandhomx ikunu abbużati. Jiena naħseb li dak li qed jasbu l-istati membri di xi ħaġa li huma verament iħossu e, mod tajjeb dwarha, anke dwar l-ekonomija diġitali aħna irridu naħdmu iktar, ħan nippruvaw nimplementaw pjan ħalli bekk ikon iktar trasparenza fuq il-taxxa konsolidata tal-kumpaniji. Iċ-ċittadini għaddin jistennew minnaħa tagħna il-migrazzjoni taċ-ċittadini fl-Ewropa fl-istessin nridu nżommu l-Ewropa bħala kontinent illi jiġbet iktar it-talent. Dan u koll u akkompanjat bil-fatt li aħna nishtiqu li kunem iktar bidla favur il-demokrazija u jiena diġa prezentajt dan kollu fil-komitati rilevanti għat nistanna li kolli dibattitu mal-Parlament Ewropew ħalli naraw kif nistgħu navvanzaw. Issa aħna analizzajna dak li qed nippjanaw b'mod kritiku, provajna naraw jekk dan mhux verament ħajkontribwixxi għad kabbir u għax-xogħol, jekk hux ħajkun programm li ħajkun effettiv sabiex inbidlu ntejbu l-affarijiet fil-pajjiżi tagħna mingħajr ma nżidu piż ta', ta kull tip. U aħna saqsejna jekk dawn l-inizjattivi li aħna din nieħdu jaqblux mal-10 prioritajiet li l-President Juncker qabel ma'kom dwarhom qabel ma kien elett. U jiena aħna provajna naraw ukoll jekk huwiex siwi illi nerġurnalizzaw dawn il-mit proposta li għadhom pendenti jiena naħseb il ħafna drabi dan il-prinċipju ta' kontinuità huwa prinċipju importanti issa kultant ikun diffiċli li nimplementaw dan il-prinċipju jiena skoprejt dawn l-aħħar ftit ġimgħat. Fil-bidu ta' dan iċ-ċiklu leġislattiv il-ġdid naħseb li huwa tajjeb li aħna npoġġu daqsxejn ordni fuq l-iskivanijiet tagħna ħalli verament nagħtu priorità li dawk il-proposti leġislattivi li verament jistgħu jagħtu priorità u jistgħu jgħinuna fil-qasam tal-suq tax-xogħol u aħna ħarisna li kull tip ta' proposta u provajna naraw jekk nistgħux ximbidlu dawn il-proposti jew li aħna nixtiequ li jkun iktar riżultati fuq eh, eh, il-livell tal-pajjiżi tagħna u allura jekk aħna mhux ħa nilqu dawn l-anijiet aħna nipproponlu iktar approċċi ehm, konkreti. U dan għandu x'aqsam ukoll mal-direttiva tal-enerġija u jina jkolli ngħid il-Kunsill tant dajjef din il-proposta illi madniex qed naraw rabta mal- eh, taxxa fuq eh, l-emissjonijiet. Waħna qegħdin nipproponu illi jkollna iktar approċċ għall ekonomija ċirkulari, approċċ aħjar, waħna nixtiequ ippermettili illi fil-fatt nispiċċa qabel ma tajjat u tgħidli li għand misni nisti jiena nixtieq ngħid illi l-approċċ ċirkolari li ikun approċċ li jkun vera ċirkolari mhux nofs ċirku biss, ġifieri rridu nindirizzaw il-proposta tal-iskart u noħorġu bi proposta ġdida ħalli verament tindirizza din dan l-approċ ċirkolari, u aħna maħniex noqogħdu nipposponu dan ħalli proponuh Eh, fis-sena d-dieħla, fis-sena 2015 aħna nixtiequ li d-direttiva tal-iskart tkun verament hemmhekk ħalli naraw illi dan ikun fil-qalba tal-ekonomija ċirkolari, ġifieri jekk aħna nirtiraw il-pakket tal-iskart u minħabba li aħna rridu nipproponi xi ħaġa li aktar ambizjuża li tista' tikkontribwixxi għall-ekonomija Ewropea li verament għandha bżonn illi imbuttatura l-qudiem aħna dan irridu nagħmlu ħanka skont dak illi ħabbar il-Sur Juncker fil-pjan tiegħu. Mhux ħatejt li misni nisti issa sewwa mela. Jiena qedtilkom illi ħaniproponu dan il-pakkett il-ġdid tas-sena d-dieħla u aħna fuq livell parallel misna wkoll naraw illi ħanipromovu il-pjani tal-iktar investiment u anke il-fondi ta' investiment aħna edna u koll illi ħanavalwaw il-pakket tal-ajru u aħna rajna illi kienem uh, proposti tajbin dwar il-combustion plants illi dawn għandhom ikunu adottati mill-iktar fis għalli bekk aħna nkun nistgħu nimlew dan il-vojt li kellna bħalissa. Issa aħna rajna illi fil-fatt hemm differenza illi edha tinħolo bejn il-Parlament u l aħna fil-matur negozjati ħanaraw li ħanħorġu bi proposta mibdula ħalibek bekk namlu tajjeb għannu qasijiet li għanna bħalissa noħolqu sinerġiji mal-pakket tal-klima u tal-enerġija u naqsu l-pis amministrattiv. Għana naħsbu negozjati ħajkunu ta' suċċess u nistgħu nilqu iktar ftim u jiena dan qed ngħidu B'enfasi partikolari, aħna maħniex għaddin nirpruvaw u kompromess, għaddin naraw xinu ma' il-metodi li aħna nistgħu nużaw ħalli nqarbu l-partijiet interessati kollha li xurxin ħalli bekk verament ikun nistgħu nimplementaw leġiżlazzjoni jkollna arja iktar tajba. Jiena nixtieq inkonċar il-Kummissjoni taħseb li verament hemm problem dak li għandu xieqsam l-ċess tan nisa l-post eh, tax xogħol u aħna maħniex kontenti b'dan u matul b'dan l-aħħar ftit snin forsi minħabba l-proposta tagħna kien hemm ħafna stati membri tejbu l-arranġamenti. U aħna nafu illi huwa diffiċli naħdmu magħkom mal-Kunsill sabiex ikollna sforzi ieħor ħalli neħu il- l-iskela direttiva, iżda importanti li noħorġu b'inizjattiva ġdida illi toħroġ bi proposti oħra għal dan ir-round. Mela ħanibqgħu ambizzjużi u iva rridu din id-direttiva tkun ta' suċċess imma jekk ħatibqa' sejra imkien ħanieħdu inizjattivi ġodda biex nagħmlu mill-aħjar biex kon iktar pożizzjonijiet aħjar għan-nisa li jibqgħu fis-suq tax-xogħol. Aħna nemnu illi hemm bżonn ikun importanti għal kulħadd biex nibqgħu ninvestu fid-diskussjoni milli l-stalemate istituzzjonali li jem. Issa hija respons fuq spallejn ta' tlet eh, istituzzjonijiet biex fitletxu li ġejjin eh, nagħmlu xi ħaġa fuq din inkella jkollna ikollna alternattiva. Dan ix-xogħol tagħna qed ipoġġi dimensjoni ta' implementazzjoni qawwija u fih eh, inizjattivi rifit li fihom il-Komissjoni tirrevedi l-stok ta' leġiżlazzjoni għabbażi biex tassigura li l-liġiet jibqgħu immirati u l għanijiet tagħhom ikunu bl-iktar mod effettiv. X'ġej allura? Issa, ħan diskutu bil-proposti li sajn ma'kom u namluwom fil-prattika biss wara li smajna l opinjoni ta'kom u għacċar li nistaw biss ikolna l-affarijiet isiru tajbin jek ikun hemm ftehim bejn it-tlet istituzzjonijiet. Fuq il-inizjattivi ta' priorità aħna ħan segwu mal-Parlament u l konsil rridu naħdmu magħkom biex nidentifikaw lista ta' dossiers il fejn il Kummissjoni kommissjoni tista' taġixxi malajr biex iġib iktar benefiċċju għaċ-ċittadini kemm jista' jkun malajr. Inħarsu l qudiem għal dialogu strutturat tajb mal-kumitati tagħkom eh, mal-medda tas-sajf li ġej u x li ġejjin. Nispera li fix xu li ġejjin ikollna fejjim maħjar fuq il-futur tal-istituzzjoni tagħna il-grupp ta' ħidma tal-Komissjoni mhuwiex l-aħħar ħaġa ta' dialogu, huwa fil-bidu ta' dialogu, jina nħares il-qudiem fid-dialogu li niġi lura jekk permetti li press sur President biex nistok ta' dan fir dan il-Parlament meta niġi lura għandna bżonn appoġġ tagħkom, l-Ewropa għandha bżonn lilna biex nagħmlu l-objettivi għal ċittadini f'dak li għandu x'jaqsam matkab matkab bir u impjiegi. Grazzi sur President. Jilanga Timmermans. Das Wort Grazie ħafna Sur Timmermans, issa fissima il pp għanna Sur Zajer. Mr. President. Sur President, permetti li naqat mal kollegi tijaj biex nifraħlek għal dan il-premju kbir għaddin fi żmien il-miljet fej qegħdin namlu ħafna dekorazzjoni ta' siġar u fi żmien il-miljet għanna dal-eżerċizzju tal-program ta' ħidma tal-Komissjoni għal ħafna snin warajna dan huwa dak li jrid kulħadd ħafna dekorazzjonijiet fuq din is-siġra tal-miliet. Imma l-eżerċizzju tal-grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni huwa kompletament differenti u nixtieq nagħti merħba lill-Kummissjoni għal dan il-grupp ta' ħidma fissem il-PPE li għalmenu sissa jista jaslu għal dan l-eżerċizzju daqshekk importanti biex ma ndawrux il-programm ta' ħidma tal- tal-Komissjoni Siġra tal-Miliet. Aħna kontenti b'dan l-iskambju, kontenti bis-sempliċità u l-inżommu mal-punti sempliċi. F'dak li għandu xaqsa mal-pajanit ta' investiment li huwa parti mill-pjan ta' Juncker. Nemmen li l-istess problema edha fil-Parlament aħna koll rridu dekorazzjoniet fuq is-Siġra tal-Miliet, ma f'dal e-, fl-eżerċizzju lajna l elezzjonijiet qegħdin nitilfu l-prioritajiet prinċipali dawk bażiċi li ġejjin mid-dinja Latina One priorità hija ħaġa unita, mbagħad prioritajiet hemm iżjed minn waħda, hemm 23 priorità li hum iżjed minn 10, imma 23 priorità huma iżjed minn 452. Dan huwa ħafna importanti bħala eżerċizzju fissem il-PPE dak li aħna nixtuq naraw huwa li, li nikkonċentraw fuq l-isforzi fuq il-punti l-iktar importanti u ma noħtux inizjattivi fuq affarijiet li mhumiex essenzjali. Iridu nkunu kawti u natu ħafna attenzjoni fuq l-implementazzjoni. ħafna drabi il-parlamenti tagħna u kollegi tagħna jippretendu leġiżlazzjoni oħra u elementi oħra sempliċement għax ma ssirx l-implementazzjoni. Allura jina eh, nishtiq nixtieq nara l-orjentazzjoni fuq l-kwistjonijiet ta' implementazzjoni nixtieq nishtiqu naraw ukoll grupp ta' eh, program ta' ħidma tal kummissjoni implementat fuq it-kabbir u anka fuq l-impjiegi biex kon niżjed nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol anka fis-settur tal-IT fejn għandna bżonn iktar ħiliet biex nassiguraw ukoll sigurtat fl-enerġija u provvista biex bekk u ikonna il-single market digitali. Aħna u kollet nappoġġaw biex ikonna inqas burokrazija fl-istati kollha tal fuq livell Ewropew dak nazzjonali li jkollna iżjed effiċenza fl-użu tal-flus li ġej mit-taxxa u evażjoni tat-taxxa. Nissimplifikaw il-ħajja tal-atturi ekonomiċi bħal bdiewa, SMEs ukoll għax għanna ħafna pizijiet amministrativi zejda li ma bżonna. Signuri, allura aħna kontenti li qed naraw il-bidla imma permess tal-eżerċizzju fuq permess tal-implementazzjoni tal-importanti huwa dal-grupp ta' ħidma aħna kontenti li konna dil ġdid bejn it-tlet istituzzjoni biex niddefinixxu l-kol flimkien il-prioritajiet ġodda biex bekk dan il-programm ta' ħidma tal-Komissjoni jkunu l-bidu nixtieqilkom kull suċċess u enerġija ġdida u enerġija tajba għal grupp għal dan il-programm ta' ħidma tal-Komissjoni. Grazzi ħafna, kollegi, issa. Fisem l-SND, Issur Guerrero Salom. Grazzi, Sur President, fi sami grupp tiegħu fismi nixtieq nifraħlek President għal prezz Charlemagne, illi li huwa prezz vera tajjeb għal eh, karriera professjonali daqshekk twila. Pero en qué era differenti? Cito. Este part... Issemma wkoll meta konna qegħdin waqt l-elezzjonijiet f'Mejju li hemm differenza dan għal l-ewwel parlament illi illi eled ħatar il-President tal-Unjoni. Dan hu dak li inti stess e, eh, fil-diskorsijak tal-Ulju sur Juncker. U aħna naqblu miak fuq dan. Il-mod kif aħna neleġġu fisser bidla politika mal-Parlament. Il-Parlament issa sar istituzzjoni iktar leġittima għanna fiduċja li għanda l-bazi tagħha fil-elezzjonijiet biex bekk inkunu iktar eh, accountable u ikolna ftejim reċiproku, kooperazzjoni reċiproku, għin naħseb irridu naħdmu fil-qafas ta' rispet reċiproku. Aħna nixtiequ l-Komissjoni u l-Parlament biex jibdew fuq dialogu kostruttiv u dan u klim li jinti stess et sur Timmermans u jina naqbel ma dak li klim u kol imma jina jidispeċini najt illi fismi u f'dak tal-grupp tijaj li aħna edin daqxie dizappuntati u id-dispeċina naraw li b'dak li rajna fl axar jiem u fl axar sijat. Għax qed naraw li l-programm ta' ħidma tal-Komissjoni mhix qed taqsam dak li inti et u kliem li jena bilt miegħu. Ħafna sar fil-passat hemm nuqqas ta' trasparenza, konfużjoni u nuqqas ta' informazzjoni relevanti lill parlament Il-Parlament mhux qed jiġi eh, informat tajjeb. Fiduċja bejn Parlament u Kommissjoni bħalissa jgħat friskju jgħat iġi medet iridu ntejbu din il-fiduċja reċiproka nsaħħuha nixtieq jiena naqbel ma dak li qed illum u naqbel irridu naħdmu la affarijiet mod differenti. Nippruvaw nagħmlu dan permezz ta' riżoluzzjoni li aħna ħana adottaw dwar dan il-programm ta' ħidma taf xinu ma' prioritajt tagħna aħna rridu naqsu l-qatt speċjalment fost iż-żgħażagħ kifetna fil-passat rridu bidla importanti u malajr fuq kwistjonijiet fiskali li namlu dan mod malajr imma jina kontent ħafna nara il jam sajt proposta importanti ħafna anka permess ta' pressjoni mill-bio group anka irridu intejbu fl-2015 il-settur fiskali. Anka l-modell soċjali rritu niddefenduħu nixprunawħ un Rritu naqsu e, l-izbilanċ soċjali u anka meta niġu biex nikkombattu il-faqar fl-Unjoni Ewropea fuq dal-kwistjoni għandna bżonn forma importanti ta' sussidjarjetà għandna bżonn Unjoni Ewropea b'saħħitha li l-estat tiffaċċja dawn l-isfidi. Ftit sekondi jekk tippermettuli biex nisħu fuq dil-kwistjoni fuq dil-kontinuità ma, ma joġibuni xuħut mill-miżuri u politiki li sejġu qed nitkellmu fuq il-komunità ma rridux nuqqas ta' kontinuità. Grazzi ħafna. Herr Guerrero, gibt die Bitte des Herrn Abgeordneten. Grazie mill-kollega Eklezja mistoqsija għas-Sur Guerrero Iva Kjoġbok. Grazzi, Sur President, grazzi ħafna, Sur Guerrero, wara li smajt dak li kellek xi tajt inti, nixtieq insaqsi jekk taħsibx li hux korrett għal grupp tiegħek illi, illi tivvota favur din ir-riżoluzzjoni mill-grupp tagħkom. Issa għanna żewġ kwistjonijiet fiħdan għanna il nipruvaw, edin nipruv, għanna korrezzjoni biex nipruvaw insolvu il-problemi ta' ċittadini, un bat għanna korrezzjoni negattiva. Li nipruvaw li jipruvaw jamlu konfront minar ma joffru ċertu risoluzzjoni jew soluzzjoni, ċerta alternativa. Aħna ridu insolvu l-problemi. Dik li jitfisser il-korrezzjoni tagħna u takom hija l-kontrarju, għax intom ma tipproponu għal xej fuq il-problemi li jeżistu. Grazzi. Für die ECR-Fraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete. Fissem l-ICR, kollega Ford, Vicky Ford. Grazzi, Sur President, tal-li ftaħt sessjoni b'dikjerazzjoni fuq il-xokk li rċevejna mill-Pakistan li jindbatu tfal l-iskola b'mod sigur biex jitalmu un bat jiġri dak li jiġri aħna qed niffaċċjaw bħalissa sfidi li qatt ma faċċajna qabel l-ekonomija tagħna qegħdin taħt pressjoni, risorsi qab risorsi taħt pressjoni u sigurtà taħt taħt pressjoni. L-Unjoni Ewropea trid tinbidel. President, inti tkellimt fuq bidla, irridu naraw twettaq dak li qed. Irridu nixprunaw is-saħħa ekonomika. Iva, għannijiet li naqsmu bejnietnom opportunitajiet indaqs segwaljanza ma bżonn ekonomijiet ekonomiji kondizjonijiet b'saħħithom biex dakollu kollu jkun possibli. Allura l-ekonomiji jridu jiġu l-ewwel qabel kollox. Għannamlu iktar faċli jew diffiċli biex in-negozji jaħdmu. Ħafna drabi namlu regoli u liġijiet mingħajr ma nagħtu kas fuq it-kabbir fost l-SMIs dan hemm bżonn jieqaf id-deċiżjonijiet tagħna għandhom ikunu bbażati fuq provi. Sur Jonker inti wet il-grupp tagħna li ħajja tibqa' tfittex u jkollok min jagħtik il-pariri xjentifiċi. Iżom dik il-weda jogħġbok. Flok li ġijiet għana namlu wkoll naraw li dawk il ġiet eżistenti jkunu qed jaħdmu jekk ma jaħdmux nibdluhom. Iżom dawk il-wedit li għamilt anka biex tnaqqas l-amministrazzjoni żejda, ir-red tape għajridu nisqu fuq it-kabbir, is-suq uniku, is-servizzi, regoli ta' xiri pubbliku biex innaqsu il-piżijiet u jgħinu tkabbir. Ejja namlu delivery ta' daw l-affarijiet. Fl-2015 aħna rridu nħarsu l-qoddim għall-2050, mux nħarsu l-ura lej l-snin 50 tas seklu liħor, rridu modik biex il-negozju jirnexxi u l-ekonomija tirnexxi anka il- il-ftajim kummerċali ma l-Istati Uniti rridu naħdmu fuqu, anka l-kumpaniji zarf u nejnuhom fl-istruttura. U rridu naraw li il-krizi fid-dejn pubbliku għadha ma spiċċaċ imma għadu ta' priorità kif numa ir-riformi strutturali. Ma jfissirx però illi il-politiki soċjali u ta' impjiegi niċċentralizzawhom għax iktar ikun hemm riżentiment nazzjonali. Irridu set wieħed ta' regoli ma jistax ikollna set wieħed ta' regoli hawnhekk fi Brussell u settijiet oħra f'nazzjonali. Irridu kollna regoli sħaħ. Huwa minħabba tas servizzi li huma tant huma qegħdin eh, f'problemi problemi hemm bżonn indirizzawhom. Iva, irridu nikkoperaw ma' pajjiżi terzi u ngħinu insibu, problemi soluzzjonijiet għal dawn u nwaqfu l-abbużi fuq is-sistema ta' migrazzjoni kemm il-ġewwa u barra mill-Unjoni. Is-suq uniku tagħna suppost għandu jgħin in-negozjanti u dawk li jużaw is-suq uniku. Mhux nużaw bħala xi ħaġa illi tkun ostaklu biex tnaqqas il-kompetizzjoni ma rridux red tape u ma rridux regolamentazzjoni u naħdmu ma dawk illi jaqblu ma dawn l-idejat. Grazzi ħafna. gibt gibt Signora Ford, għandek mistoqsija lik. Minant Sur Lightfoot. Sur President, Signora Ford, Jiena smajtek titkellem u xtaqt nitkellem fuq punt li inti semmejt, maħabba li semmejt punt li interessani ħafna. Inti tkellimt fuq il-fat illi l-ekonomija u l-kwistjonijiet qed dejjem isiru iktar importanti. Iżda allura dan xi jfisser li aħna maħniex naħdmu iktar għal drittijiet tal-ħaddiema, maħniex naħdmu l-iktar għal drittijiet tal-ċittadini tagħna, aħna tal-opinjoni illi kulħadd għandu jibbenefika mill-tkabbir ekonomiku mhux il-ftit il-ħafna sharing the benefits of growth. Li naqsmu il-benefiċi ta' tkabbir u importanti ma rrid konna tkabbir biex naqsmuh l-ekonomija tittiġi l-ewwel biex aħna nagħtu igwaljanza opportunità u opportunitajiet ta' għajxin u iktar oli rridu tkabbir li jirrispetta s-sussidjarjetà wkoll. Grazzi ħafna. Jetzt für die liberale Fraktion Frau Mela, fissem l is-Sinjura Sofija Intfeld. Grazzi, President, anka jien nixtieq nifraħ lill-President fi Semlalde. L-ewwel. Qed nitkellmu fuq eh, li namlu liġijiet aħjar. Dan ifisser ukoll aħjar iktar trasparenza sa fejna fina l-lum qed ikollna dibattitu bbażat fuq eh, eh, bbażat fuq dokument li ġi likjat l-istampa. Din hija proċedura daqsxejn stramba meta niġu għas-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea, aħna nemnu fi smart trimming u mhux nieħdu naqbdu nqattaw is-siġra m'għandniex nitilfu kollox billi b'mod arbitrarju inneħħu l-liġijiet. Il-Kummissjoni għandha tirrispetta l-proċess il-proċess ta' teħid tal-liġijiet u mhux toqgħod tażel li ma liġijiet huma neċessarju li ma Dak li persuna waħda tara li huwa mhux neċessarja tista' tkun ħaġa neċessarja l ħaddieħor u essenzjali għandna naħdmu wkoll bħala den naqblu li jkollna eh, bħala tema trattament indaqsi fisem imma l-Kummissjoni tħoss li li nimblokkaw ċerta direttiva bħala amministrazzjoni zejda. Iġifiri aħn bej l-alde u l-Komissjoni hemm nuqqas ta' bil fuq prioritajiet, aħna nħoss il-Komissjoni il-Kummissjoni trid tnaqqas diversi direttiva, partikolarment dak tal-arja aktar nadifa, anka fuq l-istat ta' dritt. Sfortunatament ħafna stati membri qed jitkellmu fuq diversi kwistjonijiet illum, imma l-Kummissjoni mhix qed tipproponi l-ebda strument, id-demokrazija u l-istat ta' dritt ukoll huma neċessarji b'mod rivers il-Parlament ma ċettax proposta għal eh, skema PNR ma l-Kommissjoni qed tibqa' tisħaq fuqha mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni ġdida tiġa tagħha. Fl-opinjoni tagħna, il-Kummissjoni għandha tiffoka biex tittejjeb il-proċess u mhux titkellem fuq eh, eh, affarijiet oħra l-alde taqbel mal-irtirar ta' ċerti fajzi għaliex l-istati membri qed jonsu milietu ċerti pożizzjonijiet ħafna ġijiet tajbin qed jagħmlu il-ħajjiet ta' ċittadini aħjar mingħajr il-Parlament ma kienx ikun hemm diversi bħal pereżempju standards fuq is-sigurtat tal-ħaddiema u lanqas common asylum rules li nissimplifikaw, niskreppjaw ċerti liġijiet jista' jkun iġemma imma l-Kummissjoni kif se titratta il-gold plating ta' stati membri kif il kummissjoni ħat assigura implementazzjoni aħjar tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea minnaħat tal-Istati Membri u l kummissjoni fl-aħħar sa ddaħħal sunset clause fil-proposti kollha U fl-axar però mux l-inqas, il-Komissjoni b'mod drastiku setol, setol il-livell ta' trasparenza u għacċessa dokument biex tamila possibli għal accountability sħiħu skrutinju pubbliku li fl-opinjon tijaj u importanti ħafna fil-regolamentazzjoni. Fil, fil il-Viċi President Timmermans qal illi din il-Komissjoni hija imwielda fil-Parlament Ewropej għallu raħna nipretendu l-Komissjoni ġdida taħdem in tandem flimkien ma' dal-Parlament biex innaqsu il-pis regolamentorju manka biex tassigura il-proċess ta' leġislazzjoni b'mod trasparenti. Grazie ħafna. Għal GUNGL, e il-Sinjura Kari. Grazzi, President, inti għed il-Kommissjoni Twitter ta' ġdida, rotta li ma t-tenix l-istess ħaġa ma fejn nisimaw iċ-ċittadini kun hemm tibdil reali. Għat ma qbel daqsek eh, daqsuq dal-punt mal-Kommissjoni, pero l ftem jispiċaw nek. Men flok nikkonċentraw sabiex ikonna għafa saħjar għal-ħaddiema tagħna, qed nibdew bi programm ta' ħidma li jagħmel aktar faċli illi eh, kompanija jaħdmu aħjar minna u ninjoraw il-ħaddiema. Ma dan mhux avvantaġġ tal-ħaddiema jekk id-drittijiet tagħhom sejġu minna tisabġ il-kumpaniji għawdu kif qed tipproponi l-Kummissjoni. Ejja tassew ikonna bidu ġdid u npoġġu fiċ-ċentru tal-politika tagħna ċittadini tagħna rridu nelliminaw il-programmi kollha illi E, inaqru mid-drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi, onorevoli kari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 jekk irridu nirkonċiljaw iċ-ċittadini tagħna ma' l-idejat ta' integrazzjoni Ewropea, hemm bżonn li nqarbu flimkien l-Ewropa u ċittadini. Ma' x'inhi l-Ewropa ta' ċittadini jekk eh, jekk dan ma nagħmlux irridu niżguraw li l-Ewropa taħdem għall-maġġoranza u mhux għall-minoranza. U sabiex niksbu din mira, hemm bżonn insegwu tliet ideat partikolarment l-għonnet ġustizja soċjali, eddi dan u naqblu miegħek politika soċjali mhijiex biss kompetenza Ewropea, għandna bżonn ġustizzja fiskali wkoll. Semmejċ inizjattivi li rigward il ħduna fid-direzzjoni tajba. Imma tem ħafna x'għandu jsir sabiex niksbu trasparenza fiskali reali. Hija ħaġa diffiċli tikseb ma se nkunu hemmhekk urejkom aħna minn dak li għat inti u oh, s-sur Timmermans ma smajniex fuq revizjoni tal-pakket fuq governanza ekonomika. Dan kollu diskutajni id-dalodu, il-miri tagħna u li naqsu diżugwaljanza, faqar u niksbu il-miri ambientali, dawn huma miri importanti. Il-politikanti tagħna jippreferu jfittxu diżugwaljanzi u jina Perswa li anka fuq l ambientali ma tantx eh, qed naħnu kif suppost il-ħadim għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-politika tagħna l-impjegati kollha l-ħadima kollha napoġġhom fuq l-istess livell. Imbagħad l-impatt soċjali u miżuri ta' impatt soċjali huma importanti wkoll. It-tieni pilastru sostenibilità ambjentali jina għadni nisma' hawnhekk dan il-Parlament u l-Kommissjoni li tranzizzjoni ekoloġika u ekonomika hija peace Nis pero xorta jiddependu fuq id-dinja barranija l-sorsi ta' enerġija. Għana ridna li l-Europa tkun fuq dimnet fi sviluppi li sorsi ta' enerġija rinnovabli, mbagħad il-lobbying is-semestru Ewropew li huwa l-istrument ta' konverġenza l-politika Ewropea din għadda tinvolvi kemm il-Parlament Ewropew u anke dawk nazzjonali. Għandna niprovdu l-leġittimità għal dak li qed jiġi fuq livell Ewropew. Ħafna drabi hemm ħafna rakkomandazzjonijiet u miżuri li tresqu fuq livell nazzjonali mill-affarijiet jiġu dili deċiżi fil-kurutturi wara bibin magħluqa mingħajr ma jkollu għalfejn jagħti rendi kont li l-entitajiet demokratiċi jittieħdu miżuri jiġu imposti mingħajr ma jerfa il-responsabilità politika ħadd ta' dan kollu. Sur Lamberts qed taċċer wisq. Għax entuzjast ħafna jien fuq dan. Għan nipprova nitkellem iktar bil-mod. Fuq regolamentazzjoni aħjar, is-sur Tilmermans għal regolamentazzjoni aħjar ma jfissirx deregolamentazzjoni jew noqqas deregolamentazzjoni. Għat affarijiet interessanti anka dwar il-pakket. U inti għat musa tirtira eh, miżuri dwar il-kwalità tal-arja u fuq rifet. Rifet huwa strument li jintuża mill-maġġoranza din il-Kamra sabiex inkomplu ndajfu miżuri ta' ħarsin ambientali li għanna bżonn sabiex ikonna ħajja deċenti, speċjalment dawk l-iktar eh, fil-bżonn. Għaldan sant trifet, mandux ikun pretest sabiex nibdew xi ħaġa fuq skala aktar wiesa. Għanna kont sorpriż anzi meta smajt il-Komissarju kummissarju Hill kellu bżonn ħames tiem sabiex jirreaġixxi għall-ittra il-Federazzjoni tal-Banek batet fejn intalab jirtira direttiva kellu bżonn ħames tiem sabiex jirwieġa pal dan Nan mux eh, servizz tajjeb u qed irid iwieġeb minnu fih għal din it-tip ta' talba. Naħseb li hu iktar entuzjast fl approċ tijaw fuq affarijiet uħrajn u din id-direttiva għandha tiġi tirata. Herr Lamberts, es gibt den Wunsch des Abgeordneten Wulff, Ihnen eine Frage zu stellen. Bitte sehr, Herr Wulff. Is-Sur Wulff jixtieq isqasik mistoqsi. Mr. Lambert, you suggested at the beginning of... Sir Lambert, suġġerejt fil-bidu ta' diskors tiegħek li Sir Timmermans għet jiffaċċja l-aħħar opportunità l-Europa sabiex niprovdu appoċ għal ħafna mhux għal ftit. Għal ta' stant, int ma taħsib l-Unjoni Ewropea qed ħares biss lejn il-ftit issa? Écoutez, je suis un esprit simple, donc... Mela, Jina persuna pjuttost sempliċi, jina enġenir pjuttost nħarissa li għafrid mod fatwali, jek tħares l-Europa tista' tara fil-bidżu tal-krizi. Waslet sabiex l-Europa eh, eh, fl-Europa għandek nissejrin ta' oħra li dan ifisser li bej wieħed u 2% tal-popolazzjoni stanat u l-bqija qed jgħixu fl-istess sitwazzjoni jew is-subtur tagħhom mar tal-lar. Minn dan irridu nikkonkludu li l-politika li tiġi applikata fuq livell nazzjonali u Ewropej qed isiru għal ġid tal-minoranza dan huwa fatt issa fissem li FDD sur Faraġ. U Mr. Juncker, you're here with your committee. Sir Juncker, jgħataw ma l-Komissjoni tijak ti prezenta program ta' ħidma Pero kont titkellem mal-PR Consultants infaqt solti għaw tnej sabiex ta' tistampa ġdida tal-Komissjoni u ħriġ bi-slogan bidu ġdid tal ewropa Għaz tista tivventa ħaġa, kull ħames snin dejjem ngħidu l-istess ħaġa. Għandna bżonn nieħdu l-fruslura eh, u l-fulbini Berlemon rajt bener kbira ġimgħa l-oħra wiċċek fuq il-bqija tal-kummissarji u qed tgħiduna bidu ġdid tal ewropa taħt it-tim Juncker fuq ġdiet ministert, dil-Kommissjon għanda 4 ex-Prim Ministri eh, fija, għanda 19 l-ex Ministri ta' Gvern, għanda 7 ex-Kommissari fija, għalax bidu ġditu dan. Ejso eh, eh, saret skrepjar di kommissjoni għal politikanti li f'pajizom fallew. U barra minnek pala president biex nax u għanna lilek taħsibx xar minuta li għaw ġewa u xaħat li qed jgħid li jina qed ngħid li junker mhux kompetenti. Inti kompetenti iva eh, operatur tajjeb. U għandek eh, mijiet ta' multinazzjonali oħrajn li qed jevitaw mijiet ta' miljuni ta' corporate tax billi jħallsu taxxa ta' 1.2% fil-Lussemburgu met inti kont Prim Ministru illi żgur jistgħu jiġu jiexħdu illi inti Operatur kompetenti ħafna ħafna iktar minn ta' qablek, pero jekk joġbok, tajdinix xi ħaġa ġdida, tajdinix li kommissjoni ġdida, għal ta' xizna kon Prim-Ministru tal-Lussemburgu, mexxejt l-Eurogroup, ġdejt m'intix, ġdid il-Kommissjoni, eh, mem xejn, għanna biss xi ħaġa staġnata isu eh, eh, friskun imbit li ilu l-infetaħu ilu hemmhekk. Imbagħad għandna Sur Timmermans li l tkellem dwar l-ekonomija ċirkolari. M'għandix idea fuq t-tkellem, senjur, sinjur, t tinstemma ħaġa sabiħa ħafna. Għattinna llum illi ser tadotta approċ minimalista għal eh, tfassil ta' leġizlazzjoni. passur Juncker, inti intelligenti, eh, ħafna iktar minn dawk ta' qablek, pero minn għandek ma se jkollna proibizzjonijiet fuq zejta zebbuġa eh, il-frinfettu l-ħobs fihom fir-ristoranti u taħtek ta Mus se jkun hemm aġġornament tal-regolament fuq il-ħjar li daħal fis-seħħ tisnin ilu. Minimalista hija tipwet approċ, però ma nkunx qed nindirizzaw bekk il-fatt. Il-aħħar darba li provajna nindirizzaw fiħdan l-Unjoni Ewropea kemm l-istruttura legali kienet kbira, imposta fuq negozji tagħna kien fil-2005. Kenna 170,000 paġna ta' leġislazzjoni attiva. Issa l-ħakna l-kwarta miljonu u forsi iktar. Nissur il-ġisur n-emmanimans li ma nifżon, huwa minimalizmu jekk l-Europa ridu għasir kompetittiva li għanda bżon huwa laġir. ġejr Il-regolamentazzjoni zejda rridu nħilsu minna, speċjalment fuq l-intrapriżi żaru medji li f'kull eh, ħieles ma jistawx iżommu l-istess standards għal kulħadd u għal kollox bħal multinazzjonali kbar. Imma żewġ ċoqsma fejn minimalizmu se jaħdem waħda minnhom fin-negozjati mar-Renju Unit fuq l-immigrazzjoni. Sur Juncker għamil ċara li ħaġa ma stax negozja fija fuqa, movement ħelsa bnedmin, ma sax negozja fuqa, u Renju Unit ma jistax imorrura fuq il-passi tagħhom u l-mem u sħubija tal-Greċja fil-żon euro. Nafu li aħjar jekk jaqdu jitilqu, U xinu l-program ta'kom fil-ħames snin li ġajin kol ma se u ma diskorsi fuq il-sobija tal-Renju Unit l-Unjoni Ewropea u s-sobija tal-Greċja fil-zona euro. U nassigurak li ħatqatta ħafna mill-enerġija t diskuti dawn l-affarijiet. Herr Abgeordneter, es gibt eine Frage der Frau Kollegin Bresso an Sie. Għandek mistoqsijonata sur Signora Bresso, taċċetta, kjerġbuk Signora Bresso. Grazie, pres Grazie President. Xtaqt nistaqsi li sur Faraġ, nisiex jistaqsi minn barra l-kwissjoni fuq Lussemburgu jekk pajizu approfittax ruħu minn l-sistema tal-Lussemburgu. Bi pjaċir etnara il-grupp il grupp il ta' tijaw maċ għandhom il-Union Jack u d-dijom, ġifiri forsi rikonoxew fl-axħar illi dan huwa Parlament Ewropew mux Parlament tal Unit. Uh, well, I'm not really sure what the question was. Ma nafx fejk kienet il-mistoqsija, però tajjeb, għandi ċans nitkellem iktar fit-tul. <laughs> as far as, um, as far as Luxembourg norms are concerned. Fuq il-regoli tal-Lussemburgu, ħares, isma, għamil taċara, mux għetni krita dak l-Sur Juncker, għandek eh, kompetizzjoni ta' taxxa fil-pajjiżi differenti, kulħadd jagħmel jagħmel li jrid ħaġa sabiħa ħafna. Nikoreġik però, għandek raġun, il-bandira mhux qoddimi, imma qatt ma kienet bandira Angliża ma bandira tar-Renju Unit, tar-Renju Unit mhux tal-Ingilterra. Ich glaube, der Flaggenwacht ist dem belgischen Streik zum Opfer gefallen. Da kommt ja sonst immer. Il-bandira saret isa naħseb kredbet maħabba tal-strajk Belġan u kol forsi għalek ma kellkomx il-bandira, ma naturalment iva l-New Jack dejjem ikolkom il-pala bandira. Niko. Uh, you, uh, the last... President Scholz, fl-aħħar sessjoni ta' Strasburgu, tajta favur grupp illi kent xejjer bandiera anzi sinjali li għattu li huma omofobiċi, razzisti, eċetera, eccetera, Ma fl-istess nifs ikkritikajt il-bnadar nazzjonali illi kienu qoddimna. Ħares lejn ir-regoli jien għannes mistax tar regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew jgħid li eh, affarijiet viżwali ħajkunu tollerati ġiment ma jkunux offensivi jew eh, defamatorji. Issa jina ġejt akkużat per sismu homofobija fuq affarijiet ma kellhom xaqsmu. Sur President, tista' tgħidilnek jogħġbok il-Union Jack hija xaġa offensiva għal fej attakkajta. Nein, die britische Flagge ist nicht beleidigend. Ich habe nur festgestellt. Jiena għatmetċej kontra il-bandira tal renju Unit. Jena just jisempliciment li l ma ġibtu xejn ma kom bnadar l-lum. U jena naħseb il-ħat atma ikkritika il-bandiera tal-Unjoni tista' inti konta dekkem il-mentajt li kien hemm min kellu xi banners iżda il-partit tagħkom matul il- eh, il-laqat li kellna qabel aħna kellna u koll il-kom kolkom il-banners, ġifiri forsi ħjer kritika dan u koll, issa għanna l-sur ħana jitkellem.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 sofra mill-strike fil-Belġu. Għanna nibqaw kritiċi u xettiċi brabta ma dak li attenti. Pero jiena xorta għawi qalbi brabta mal prioritajiet li għadhom kemm u mill-Kummissjoni. Aħna fil-fjantri pala politikanti u ċittadini attivi ħafna dejjem iffavora xejna ċertu politika skont il-linji li semmew. ċikultant kultant wieħed jista' jikseb ħafna anka bazi ta' ftehimiet volontari, tipi differenti ta' temit pero enerġija ħaġa importanti għet li tizgura illi ma jarmix il-flus. Naħseb illi qed naraw kemm is-seta tal komissjoni huma wiesa anka minħabba prioritajiet illi eh, issemmew fil-programm ta' ħidma. Naħseb il wet irid jevita introduċu wis liġijiet, però naħseb l-affarijiet issa kienu kemm xejn eżaġerati. Ma nix bżonn iktar liġijiet u xtaqt nwissikom fuq dan. Aħna l-kol kemm aħna nixtiequ naħdmu flimkien imma na nipprovaw ma nagħmlux iż-żejjed inkella maħna se niksbu xejn. Grazzi l-Onorevoli Rodriguez. Kollega li titkellem qabel is-Sur Edmonds? Iva, Sur President. Kif tafu tajjeb? Il-kollegi fil-Moviment 5 Stelle kellhom banners ma kienx defamatorji jew insolenti. Il-pontijaj, sur President, jew l-regoli ta' proċedura li ti applika l-kolħat mot imparzjali u l-gruppi kollha għandhom jingħataw l-istess rispett u ta mill-President. U dan u li qed nistaqsi dal-proċedimenti għandhom jiġu mexxija b'mod imparzjali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 Nappoġġa l-istqarrija mill-Presidenza tal-Kummissjoni nil-qalfat li għalli dan huwa biss il-bidu tad-dibattitu mhux it-tmiem. Għal kontrarju ta' dak li ntqal ma naħsibx li dil-Kummissjoni hija staġnata u skaduta u ma twassala l-ebda bidla. Jena nieħu gost il-Kummissjoni Ewropea qed timmira l-leġiżlazzjoni aħjar iva reviżjoni tal-liġi komunitarja essenzjali forsi għandna xi duplikar u xi noqqasijiet illi qed ixekklu l-attivitajiet tagħna u li għandhom jitneħew. Forsi hemm xi potenzjal għadu ma ġiex blokkat sabiex eh, nixprumnaw it-tkabbir u l-kwezzjoni soċjali. Din ir-reviżjoni marbuta wkoll mal eh, l-implementazzjoni ta' atti legali u eh, l-ġism l-leġislatura oħra, jissa waslu suċċess, għum t-nitkellmu fuq pakketta klima ħjar, eccetera, eccetera. U kol naqbel ma' prioritajiet li ħarġet bjom il-Kommissjoni, partikolarment nappoġġa l-idea ta' l-Unjoni għall-Enerġija. Memx dubju fuq il-fat il-sigurta fl-enerġija u t-neħija tal-Energy Islands, diversifikazzjoni tal-provvisti, infrastrutturi ta' trasmissjoni, dawn huma prioritajiet importanti ħafna, speċjalment fil-kontest ta' kriżi fil-vant tal-Ewropa. It-tieni suq internu l-mod kif dan jaħdem il-moviment ħieles tal-bredżmin huwa essenzjali hawnhekk u l-istess l-implementazzjoni tad direttiva dwar is-servizzi. L-aġenda diġitali hija importanti wkoll għaliex twassal għal tkabbira li fuq eh, spiritu d antrapriża dan għandu jiġi appoġġja speċjalment l-SMEs taħt il-pakket għall-investiment li huwa importanti wkoll u għalli nintaxxaw il-profitti fejn ikunu ġenerati. Ħafna drabi specialment fil-bidu tal-proċess eh, ta' trasformazzjoni lejn ekonomija tas-suq pal fil-Polonja pajzi bħal dawn hemm stejjer varji fuq trasferiment ta' profitti. U finalment <coughs> l-ekonomija ċirkulari u l-mod kif torbot mal-ekonomija mm, mal-bioekonomija kif imsemmi strategija xinu xini importanti ħafna. Rodriguez, olka ħba. Rodriguez. President. L-ewwel Viċi President, Kummissarji, l-ewwel programm ta' ħidma huwa importanti naturalment. Għaliex huwa importanti biex jistabilixxi direzzjoni ġdida l-Ewropa u jistabilixxi livell ġdid ta' ambizzjoni. Jekk aħna rridu nifukaw fuq idea b'saħħitha din id-direzzjoni ġdida għall-Ewropa, dan irridu nagħmluh biex niskattaw mill-ġdid il-makinarju tal-ħolqin tal-impjigi fl-Ewropa, dan mhux qed jaħdem. Aħna rridu niskattaw mill-ġdid il-ħolqin tal-impjigi biex nelbu din xejra tal-ġnar li ninsabu fija biex nelbu il-diverġenzi ekonomiċi u soċjali fost istati membri u biex nwittu triq għal attivitajiet ġodda tranzizjoni ħadranija, ekonomija intelligenti u innovativa, iżda biex dan isir jridu nibdlu id-direzzjoni. Aħna qegħdin nistennew biex ikonna kummissjoni li tagħti spinta tal taħlita ġdida ta' politika li jkun hemm fiha konsolidazzjoni fiskali imma ikolla priorità ta' tkabbir ikonna riformi iżda ikunu riformi illi itejbu il-potenzjal ta' tkabbir u mhux ikunu mirati biex inaqsu l-infiq pubbliku u fejn l qabel kollox ikolla priorità ta' investiment. Xifisser dan pjan ta' investiment li kun jista jappoġġa proġetti strateġiċi illi bħalissa mhux qed narawhom fl-Ewropa. Dan ifisser illi hemm bżonn ta' marġni fiskali li jippermetti aktar investiment, iġifieri hemm bżonn ta' aġenda kredibbli biex nindirizzaw l-evitar ta' taxxa u biex neskludu kompetizzjoni ta' taxxa li tagħmel il-ħsara. Dan huwa l-livell ta' ambizzjoni li qed nistennew nixtieq nisħaq. Li għandkom kompitu importanti fidejkom li tikkompletaw l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Għandek karta blu. Isturjar. Signora Rodriguez. Grazzi, President. Inti tkellim dwar l-importanza tal-ħolqin tal-impjigi. Temmen li inti tikkonsidra li l-monita li tal-kulħat l-euro u żona euro dawn jgħinu għal ħolqin tal-impjigi jew inkella ixeklu il-ħolqin ta' postijiet ta' xogħol. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Ma naħsibx li l-problema hija dik tal-euro. L-euro jista' jkun punt ta' vantaġġ ta' saħħa l-Istati Membri, imma l-problema hija illi l-Unjoni Ekonomika Monetarja tagħna hija żbilanċata, irridu nikkompletaw l-Unjoni Bankarja, irridu koordinazzjoni xirqa biex nappoġġaw il-domandi bil-pajizi li għandhom surplus u dawk li għandhom deficit u l-ewwel qabel kollox iridu nibnu kapaċità fiskali. Iva, nemmen illi aħna jekk namlu dan nistaw nwaslu għal standards għolin u nuħol olimpijegi fit zona euro. Jissurdu da għal-minuta. Pancy, padło dzisiaj tutaj już kilkakrotnie na tej sali, najpierw z ust pan... Grazie, prezydent. Kemm il-darba f'din il-kamera, aħna smajna minant eh, Timmermans u minant l axar membru tal-Parlament Ewropew smajna kummenti importanti l-impen tagħna fun Ewropea huwa li niġġieldu kontra l-qatt, fenomenu negattiv immens li jolqot l-ewwel qabel kollox liż żgħażagħ. Irridu nagħtuhom prospettiva ta' żvilupp li żgħażagħ biex ikunu jistgħu jilħqu l-milja ta' ħajjithom fil-pajjiżi tagħna f'dawk tal-Unjoni Ewropea u mhux ikollhom imorru jfittxu xogħol barra l-Unjoni Ewropea għax mhux hekk niġġieldu l-qatt Din hija perspettiva importanti li għandna nikkonsidraw. Il-Kummissjoni ta' qabilkom inqas minn sen ilu għamlet komunikazzjoni, ħarġet komunikazzjoni dwar l-industrija fl-Unjoni Ewropea. Il-kandidati għal komissjoni fostum Bjankowska tkellmu dwar il-ħtieġa għall-industrializzazzjoni mill-ġdid Sur President, fid-dawl ta' dan xi mistoqsija rridu nagħmlu hawnhekk. L-industrializzazzjoni mill-ġdid hija importanti, imma x'għamilna sissa? Sissa kellna biss kliem fieraħ. Intervjeni President. U Kif qed norbtu dan il-programm ta' industrializzazzjoni mill-ġdid ma' l-aspetti tal-klima? Il-President jarġa' jintervjeni u jinterrompi lil kellim. Mistoqsija tal-Karta Blu, tixtieq tuġibha? Sur Coleman. Ma nafx forsi taqblux miegħi insegwi fuq dak li qed Sinjora Rodriguez. Il-gvernijiet ma joħolqux il-postijiet tax-xogħol il-negozji u l-postijiet ta' xogħol mhux il-gvernijiet. Forsi din hija idea ġdida għal din l-Assembleja Pan-Ewropea Soċjalista. Imma għalhekk il-persuni fl-Ingilterra, fl-Iskozja u fl-Irlanda qegħdin e, jekjujaw biex jitħlu f'dawn il-postijiet u mhux qed jekjujaw biex jitħlu fil-frontieri tal-Europa. Xitlu fl-Europa fedifament. Tixtieq twieġeb għal din il-mistoqsija? jekk l tara bħala mistoqsija. Iva, għandi mistoqsija, xar ikunu soluzzjonijiet leġislattivi għall-industrializzazzjoni mill-ġdid? Sur President tal-Komissjoni, meta ħanaraw pjantazzjoni ta' dan it-tip, meta ħajġi propost dan jinteressan illum il-pjan ta' industrializzazzjoni mill-ġdid għax hekk biss nistgħu niġġieldu il-qatt biex noħolqu żvilupp fl-Ewropa biex noħorġu mill-kriżi ekonomika. Jekk irridu niġġeneraw fondi f'din id-direzzjoni, irridu nkunu nafu minn fejn ħanġibuhom dawn il-fondi. Is-sur tal-iċkal kellem li miss. President, Vice President. Dan eh, għandu jkun dibattitu reali. U mhux jisitkom. Eh, aħna istaqna eh, nħejju ruħna aħjar iżda nittama li tarif li dan il-programm kien prunat me servizz Dan ma jkunx verità ma għajdu tal għaliex aħna mill-Kummissjoni qegħdin nistennew ħidma sfiqa issa dwar il-programm dokument tajjeb għadu ġenerali naturalment rridu netflu fid-dettalji imma naħseb jindirizza bosta kwistjonijiet. minna l-oħra, hemm xi ħaġa nieqsa fil-pjan. Aħna b'xi mod jew ieħor qed ninjoraw kwistjonijiet oħrajn li huma importanti għaċ-ċittadini. L-aġenda ekonomika u soċjali hija fosthom imma kwistjonijiet oħra li forsi ma tantx qed nisħu fuqhom. Dwar il-pjan ta' investiment. Hija ħasra l-Kummissjoni f'dan l-istadju qed titlef l-opportunità li taqgħad il-benefiċċji tal-pjan ta' investiment mal-bidliet strutturali li għandhom jitwetqu fl-Istati membri irrid il-kondizjonalità fi ftit Regolamentazzjoni aħjar f'dan ir-rigward huwa pass l-ewwel pass il qudiem tajjeb dak li rajna llum. Jien daqsxejn kwetat. Ħajkonna fil-ħin propizju dal-waqt sistema reali qed nara li fil-pjan din is-sistema ma teżistix, m'hemmx targets, m'hemmx punti ta' referenza, m'hemmx benchmarks. Irridu naraw naqra, naraw daqsxejn naraw daqsxejn il-komplikazzjoni. il komplikazzjoni ta' din is-sistema. Aħna irtiraw eh, ċertu leġizlazzjoni. Jien nittama li dan il-proċess ikun ibbażat fuq evalwazzjoni ta' impatt biex dan dawn it-tneħħijiet dawn dan l-irtirar ikun ibbiżat fuq xi ħaġa bħal din. Tajjeb, punta tluq tajjeb. L-aħħar kumment imma pass tajjeb imma aħna rridu sistema b'saħħitha li twassal regolamentazzjoni aħjar. Grazzi. Is-sur Huaristi Abons għal minuta kellem li jmiss. Grazzi President. Inti tkellim dwar l-irkuprar tal-fiduċa qed tajdinna biex nemnu fil-kummissjoni tiegħek pali kiku kienet xi kwistjoni ta' fiduċja ta' twemmin qed tgħidilna li din id-darba hija differenti. Jiena rajt il-komunikazzjoni u jiena qed infittex raġunijiet għaliex għandi ngħid l-ċittadini biex jafdawk. Li sir tħobb l-Ewropej hija xi ħaġa faċli ma li sir tħobb l-Ewropa hija xi ħaġa totalment differenti. Jiena nħoss li prinċipju għandhom jiġu applikati kif suppost, imma Fl-ambjent, per eżempju, l-Kommissjoni taħrab mir responsabiltajiet tagħha. Hekk jidru li ħajkunu l-affarijiet, għandkom ħafna programmi ambizjużi, hekk etħabru. Imma għal darboħra hija kwistjoni ta' fiduċja għaliex ma nafux x'inhuma dawn il-proposti ambizjużi. Issa, l-aħħar punt dwar il-bidla demokratika li tixtieq tara. Trid it-trasparenza tajjeb wis se tkun biżejjed biex jerġa' ikonna fiduċja Iċ-ċittadini jkollhom fiduċja fl-Ewropa, ċittadini jridu mudell ieħor, differenti, jridu jkunu parti integrali mill-bidla u dan mhux qed naraf fil-pjan tiegħek. Grazzi, Sinjora Evans għal minuta. Grazzi, President. Bħal ħafna kollegi. Jina smajt l-Komissjoni ridet tneħħi żewġ proposti leġislattivi u dan qed jibgħat messaġġ ikraħ li ċittadini. Naf mill-esperienza tiegħi fwis li hemm kwistjonijiet kruċali ta' saħħa pubblika u eh, dawn il-kwistjonijiet joħolqu eluf ta' postijiet ta' xogħol ħodor li ħarsu l-ambjent. Aħna qegħdin nistennew proposti ambizjużi minn għandek, iżda għawajt qalbi meta rajt illi kellek eh, ċertu proġetti inklużi fil-lista ta' proġetti għall-investiment, proġetti marbuta mal-enerġija li tiġġedded li jistaw joħolqu aktar impjiegi. It-teknoloġija ħat tiġi żviluppata bla post tal-komunità lokali dan huwa investiment sostenibli li joħloq l-impjiegi li aħna rridu narawh fil-ġejjeni, grazzi. Il-kellim li jmiss, il sinjora il sur Pedicini għal żewġ minuti, grazzi President, onorevoli kollegi, anka jien bħall-Onorevoli Lambert ġej minn sfond ċentifiku għandi ħabta nara ċifri. tikom ħut, it-tniġis fl-atmosfera, 400.000 mewt qabel iż-żmien kull sena x'qed tagħmel kummissjoni ta' Juncker tneħħem il-pjan ta' investiment tagħha l-pakkett ta' l-arja safja. Skont l-istimi tal-istess kummissjoni, użu effiċjenti ta' risorsi jista' joħloq ħames. 180.000 post ta' xogħol ġdid jagħmel l-Ewropa aktar kompetittiva u jnaqqas id-domanda ta' riżorsi li qegħdin dejjem jiswa aktar flus. X'qed tagħmel Kummissjoni ta' Juncker tneħħel pjan ta' investimenti taħħal pakkett dwar l-ekonomija ċirkolari. Kull sena nittelfu daqs 600 miljun tonnellati ta' kontenut li jistaw eh, jerġgħu jiġu użati mill-iskart u nistaw nifrinkaw nifrankaw 600 biljun euro kull sena u naqsu minn 4% għal 2% l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra imma x'qed tagħmel Kummissjoni ta' Juncker tneħħi direttiva dwar l-iskart mill-pjan ta' investiment tagħha. Sistemi ta' saħħa tagħna ħafna frodi illi ħalsu qares għalihom ċittadini. Xtam il-Komissjoni ta' Juncker tikkanċella l-pjan dwar it-trasparenzi tal-medicini. Għanna eluf ta' ċittadini illi qed ikollhom imorru jittalbu u jnaħħu ruhom bidejhom u x'tagħmel il-Kummissjoni qed tkeċċi mijiet ta' uffiċjali li qattaw il-ħin tagħhom biex jagħmlu dawn l-istudji u jevalwaw l-effettività tagħhom. Kollegi, aħna mhux ħanqodu neħduha kontra din il-Kummissjoni l ġumma l-għaddu tagħna, l-edewwa tagħna huma l-edewwa taċ-ċittadini konna nafu li ħajamlu hekk. Aħna neħduha kontrikom il-membri ta' dan il-Parlament li vvotawlhom u jkomplu jappoġġawhom. U lanqas biss wiċċhom jistħi għal dan il-taħwit kollu illi qed ikonna naraw bajnejna. Grazzi tal-attenzjoni. is Papa Papadakis għal minuta. Dan huwa attakk kontra il-persuni dan il-programm. Irrid biss iħaxxen il-bwiet tal-kumpaniji il-kbar b'sorveljanza aktar mill-qrib qed tagħtu l-flus lill-monopolji l-kbar bil-kondizjoni li kun hemm ftit <coughs> postijiet ta' xogħol li huma fissi ċerti l-Unjoni Ewropea is-suq diġitali, il-kummerċ ħieles mal-Istati Uniti jiftħu setturi ġodda ta' profit għal kumpaniji il-kbar u jġibu iktar għawċ għal ċittadini Is-swieq, is-swieq tal-kapital, mhuwiex konvent u ma nistgħux nikkalmawh. Qed nirreferi għal kapital u s-seta tiegħu illum irridu intervent immedjat ħalli nġibu lura dak li tlifna għal ħajja mingħajr monopoli tal-Unjoni Ewropea fej iċ-ċittadini ta' bilħaq ikunu li mal-min is-sidin fil-pajjiżi tagħhom. is surbuza kil kellem nimes. Komissjoni? President tal-Komissjoni, Vice President, Komissarji. Għanna program għall-Unjoni Ewropea s-sena li jmiss. Dan il-program għandu jkun realistiku u grazzi tal-li provajtu tamluħ realistiku. Jekk nimpenjaw ruħna dwar xi ħaġa, irridu din il-ħaġa inwet uwa. Iżda, jekk xi ħaġa ma titwettax fis-sena li ġejja, irridu niżguraw li wettquha fis-snin ta' wara. U importanti li l-Kummissjoni ma tinsiex dak li tkun impenjat ruħu fuqhom. Għanna dan il-pjan ta' xar punti, qed insemmu ħafna aspetti kien hemm nitkellem dwar il-pjan għall-impjiegi. Hekk għandu jkun irridu nagħtu il-postijiet tax-xogħol bosta punti fejn aħna nistaw nintervjenu dak li waqat. L-enerġija semmejnija għanna bżon ta' enerġija li tiswinna inqas flus ftuħ lejn is-suq Amerikan li nassiguraw il-provista tal-enerġija u irridu fondi u sorsi ġodda tal-enerġija, teknoloġija ġdida. It-tini kwistjoni, is-suq digitali, grazzi tal-li semmejtuh it-trilogu għandu jibda mill-aktar fis possibbli. Irridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill, it-tielet kwistjoni importanti immens konti. Irridu roadmap tal-politika industrijali tagħna. Grazzi għall-industrializzazzjoni. Mill-ġdid, li kienet importanti fit tmiem il-ħidma tal-Kommissjoni li għaddiet, aħna irridu nsaħħu il-ħidma tal-SMEs irridu natu ix-xogħol l persuni u bekk qegħdin nistennew din ir-roadmap għall-industrializzazzjoni mill-ġdid. Grazzi, l-Onorevoli Bullman għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi. Grazzi Viċi President tal-Kommissjoni. Aziz Kommissarji, inti qed illi dil-Kommissjoni ħatkun tkun aktar politika, mhux qed jiġri hekk qed naraw l-oppost. Irridu naraw jekk dak kollu u x'ħajaħdem fil-prattika, jekk nistgħux niġdu l-istess ħabel. Aħna rċevejna dan il-dokument il-ġimgħa li għaddiet u urina li m'hemmx biżejjed kontenut. Ma nafx għaliex qed jiġrijek imma Għanna bżon nitkelmu dwar dan. Ħanna tikom eżempju wieħed biex nispjega dak li ritnejt. Fl-modi fil-mandat preċedenti tal-Parlament din il-Kamra adottat regolament bankarju tas-Sur Karas biex l-istituzzjoni finanzjari mis-sena li ġejja l-2015 irridu pajis skont pajis juru fejn qed jagħmlu profitti u fejn qed iħallsu it-taxxa s-sur Karins hija hawnhekk dan huwa prinċipju tajjeb intom il-qajtuħ u kien membru fisem il-PPE. Smajna li sul Lambert jintervjeni anke huwa ħadem dwar dan fisem il-ħodor. Kenna Shadows soċjalisti u demokratiċi dawn il-gruppi kollha ħadmu dwar dan l-aspett. Fid-dawl ta' din id-diskussjoni ma tasbux li huwa ġust għal grupp tagħna li titolbu li dan jiġi estis għal multinazzjonali kollha għaliex ma tipproponux dan fil-programm ta' ħidma tagħkom. Ifisser li millum għal għada ħafna prattiki ta' evitar ta' taxxa jebu, jisparixxu u fl-aħħar ikonna tassazzjoni ġusta fl-Ewropa li minna jigwadanjaw iċ-ċittadini Jidher li jem program ta' azzjoni la jitwettaq sa' ġunju ta' sena d-dihla, nittamaw li xaħġa titwettaq permess ta' dan il-pjan ta' azzjoni, program ta' azzjoni u eżempju tajjeb ta' kif nistaw naħdmu fl-imkien aħjar jekk nisimaw lil xulxin. Intom tridu l-imsieħba u għandkom imsieħba, imma aħna ma nistawx natukom widen biss, edin nistennew xi ħaġa minn għandkom ukoll. Is-sur Henkel għal-minuta kellem li miss. President, il-programm tijak il-rappresentant tal-PPE refera għalih bħala siġra tal-miliet. Il-Viċe-President dendel għaxar dekorazzjonijiet mal-siġra tal-miliet. Jien għandi problema bil-dekorazzjoni numru 5, it-tisħiħ ta' l-Unjoni Monetarja l-ekonomiji l-kbar issa qed jisbqu l-ekonomija tal-Ewropa u għanna problema fi zona euro. Għalix kullħat qed jaddija, kullħat qed jikber iktar minna. Il-problema hija b'saħħitha għandna ħat isfel tal-Ewropa, inkludi Franza, u hija dajfa wis għal-Ġermanja. Tistgħu taraw is-surpluses tal-esportazzjonijiet fil-Ġermanja. Meta ħanajdu daqshekk? Meta ħanieqfu? natu rekwiziti ekonomiċi u fiskali differenti lil naħat differenti tal-Unjoni Ewropea. Il-kellem li mis. President, inti tajtna aħbar tajba u jiena grata iva l-Ewropa tifoka fuq dak li huwa essenzjali. U x'inhu l-essenzjali? il-pjan ta' investiment, miexi fid direzzjoni tajba, għandek l-aspet ekonomiku soċjali, irridu namlu xi ħaġa aktar, irridu armonizzazzjoni fiskali, irridu nħolqu ambjent tassew stabli għall-intraprizi u ikonna gvernanza ekonomika ta' zona euro. Xi ħaġa importanti wkoll, it-tieni priorità kbira l-Ewropa trid issib abbilta biex twieġeb għall-ikbar kwistjoni tad-dinja, il-pjan tal-klima, kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-politika barranija u ta' difiża qed narawx qed jiġri llum fil-Pakistan pereżempju. Li il-kol kemm aħna qed naħsbu f'dan il-pajjiż bħalissa, irridu nieħdu azzjoni f'dawn iż-żewġ setturi. Irridu f'dawn il-ħames snin nuru li ċittadini tagħna li l-Ewropa qed ittihom valur miżjud u ħatibqa tagħtihom dan il-valur miżjud jekk hi tibqa' u meta sakemm hi tibqa' teżisti. Nirrangrazzjakom. Sur Papa Dimulis, grazzi. President, Sur Juncker, fil-program tal-Kommissjoni inti u koll taħseb li tistaw tejdu l-istati membri kif eh, jgħamlu l-affarijiet eh, internament, għax ftit ta' żmien ilu intom li l-Grigi għettilom biex jivutaw għal-nis li tafu intom imma nejdilkom ma għandkomx tindaħlu qabel l-elezzjonijiet kiku kienet il-Germania jew ir-Renju Unit kontu tagħmlu l-istess tgħidu l-istess affarijiet kieku għamilt dan laqas id-dum President tal-Kummissjoni Ewropea l-24 sija. Allura l-Kummissjoni għaliex indaħlet għabbażi tal-ima artikli il-partit tiegħi qed jipprova jilħaq soluzzjonijiet fiż-żona tal-Euro il-ġustizzja bil-sostenibilità bit stat ta' dritt mudell stat soċjali. Din hija l-politika ta' trojka wara kollox li inti tant waraja. Eh, il-trojka li ġib id-destruzzjoni tal koezjoni id-deflazzjoni, l-affarijiet negattivi kollha. Inti kont wet mill-bidunet li seġib il-bidla imma inti ħlif isek it-tawmi ta' Barroso sissa. Grazzi. Signora Durand. Signor Durand, eh, President, Sur Timmermans, naħseb ħafna drabi tajb nerġaw lura għal-bazi u nipruvaw naraw għaliex qegħdin hawnhekk. Aħna qegħdin għaw l-ewwel biex flimkien il-proġett Ewropew inġibuh il-qudiem. il qudiem ġifiri sevilazzjoni dejjem ridet il-bilanċ bejn il-kwalità tal-ħajja u l-progress. Il-progress anki ċittadini tagħna. Il-fatt li l-Kummissjoni għandha dit tal-inizjattiva tik responsabilta partikolari. Iġifiri li taraw li intom taħdmu għall-interess ġenerali tal-Europa. L-interess ġenerali tal-Europa xinu? tfittxija dejjema għal dan il-bilanċ bejn is-soċjali, il bilanċ bejn is soċjali l ambjent u l-ekonomija. U għalhekk nafu li permezz tal-kwalità tal-arja, l-ekonomija ċirkolari u l-kwistjoni tal-fat li n-nisa tqal jaħdmu jekk ma b'dawn l-affarijiet kollha u ukoll ġibu żbulanċ il-president iwaqqa fil kellim Għalek tajjeb li intom għadbaqalkom iż-żmien li terġgħu lura dan l-interess ġenerali. Grazzi. Is-Sinjur Lundgren. Grazzi, President. Jiena nixtieq nibda billi ngħid. Anzi billi ma noqgħodx nifraħ is-sur Von Rompuy li issa qed jirċievi pensjoni mill-laqwa, imissa irid iħalla 16 wkoll. Fi żmien meta għandna hemm ħafna problemi qed naraw li sur Von Rompuy lanqas issa qed naraw li sur Van Rompuy ukoll qed jieħu pensjoni għaskapitu ta' min ħallas it-taxxi. Hemm bżonn li jkun hemm bilanċ. Dawn in-nies tal-politika li jirtura jirtiraw mhix ħaġa tajba li jirċivu pensjonijiet mill-laqwa dejjem ġifra jiġifieri skapitu ta' minn ħallas it-taxxa. Il-program ta' ħidma ta' Sur Juncker qed naraw eh, politika ġdida l-immigrazzjoni kwistjoni li fl-opinjoni tiegħi sta l-Istati Membri biex jiddeċidu fuqha m'għandax taqsam xejn ma' l-Unjoni Ewropea jew inkella inti se tobbliga ċertu miżuri ta' migrazzjoni fuq il-pajjiż Istati Membri. Laqas biss għandna biżejt postijiet tax-xogħol ċittadini tagħna, allura kif trid ikollok politika tal-Unjoni għall-immigrazzjoni? laqqas iċ-ċittadini tal-Unjoni m'għandhom biżejjed xogħol. U għalhekk dejjem il-ħaddim irid ibati u jissussidja dawn il-linji ta' politika li ma jaħdmux minnaħat tal-Kommissjoni iktar minn 3% tan-nies li setaw votaw naraw kemm ftit nies ivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet. Is-Sur Borghesio, President, fil- diskors tiegħu il-President Juncker il-punt dwar l-evażjoni fiskali ħarab minn naħelu ħelu. Imma fil-programm ma nsibu xej ċar laqqas biex xi direttiva żejra kif forsi tista' ġib eh, prevenzjoni jew nevitaw dawn it-tip ta' problemi li rajna f'dawn l-aħħar snin u li dejjem ifavorixxew l-evażjoni tat-taxxa anki tal-kumpaniji l-kbar. Issa, President Juncker, hemm pajjiż fl-istati fl-Unjoni li ċittadini onesti jiġu kalpestati bil-kontra ġifiri fil-Lussemburgu naraw li infetħet inkjesta fuq eh, Antoine Del Tour li u ħareċ u tkellem fuq dan l-iskandlu. Issa l-affarijiet qed iduru kontriħ. Nifraħlek għal dan, Sur Junker, Jina naħseb li it-tri għandha tkun differenti. Hemm bżonn li l-pajjiżi tagħna nilliberawhom mill-priġunerija tal ewro biex daw ikollhom sovranità tal-munita. U eh, intom tieqfu b'dawn il-linji ta' politika. Sinju minuta u nofs għas-sinjura l-grip. Eh, Sur Juncker, Sur Timmermans, il-rida kom li tikkonċentraw fuq fertu ċertu għanijiet ewlenali u prioritajiet hija importanti ħafna. Għal grupp tal-delegazzjoni Franċiża tal-IPP xtaqt ngħidilkom dak li għalina jidrinna l-ikbar prioritajiet għalina il-politika komuni tal u l-immigrazzjoni u l-istrateġija komuni tal-enerġija tal-Europa. Aħna dawn iż-żewġ punti, dawn iż-żewġ suġġetti huma importanti ħafna u fil-2015 nixtiequ naraw progress fuq dawn iż-żewġ suġġetti bħala koordinatur, tal-IPP għad tal-nisa xtaqt infakkarkom fuq żewġ dossiers importanti. Eh, wieħed minnhom priorità wkoll għall-IPP u il-kwistjoni ta' Women on Boards nixtiequ li dan il-proġett ta' direttiva biex ikun hemm iktar nisa fil-bordijiet ta' tmexxija ta' kumpanniji. Aħna fil-Parlament Ewropew votajna kompromess raġunat ħafna eh, li pipi ħadem ħafna u nixtiequ li dan id-dossier naraw progress fuq fil-sena d-dieħla. Issa fuq il-abbozza direttiva dwar il-lif tal-maternità smajnik fuq dan is-suġġett, inti qed tkun realistiku, eh, raġonevoli ħafna kif ispjegajt l-affarijiet u jekk ma jkun hemm l-ebda inizjattiva aħna aħna smajnik inti kif trid tipproċedi imma ma rridux immorru lura noqogħdu ftit attenti eh, biex il-kawża tan-nisa ma tmurx allar fil-xogħol li ġejjin fix-xogħol li għandha tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Signora Vilmet, għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur Juncker, grazzi tal-li ġejta unek biex t-prezentana l-program ta' ħidma. Kienet tkun ħafna ħjar kiku ġejt titkellem maħna qabel mortu titkellmu mal-ġurnalisti. Jiena għandi xi kummenti l-ewwel net fuq il-tax havens, jiena nilqalfat li qed tirrikonoxxi il-problemi li se tiltaqa' magħhom. Imma ma kieku ma kienx hemm l-iskandlu tal-Lux Leaks, forsi l-qasbis kontu semmu dan il-punt. Dan il-Parlament sena l-oħra qal li rridu nindiġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa, speċjalment il-reporting ta' kull pajjiż u anki min jagħmel min jevita t-taxxa jkun blacklisted. U dan kien is-sena l-oħra, sissa ma ġara xejn. U f'dan iż-żmien iċ-ċittadini tal-Ewropa għadhom jaraw il-salarji jonqsu, servizzi soċjali, servizzi tas saħħa kollox jonqos. In-nies kull imkien l-Ewropa eh, jkomplu jħallsu t-taxxi imma huma qed jgħixu iktar eh, eh, bil-ċintorin sikkat. Umbat naraw kumpaniji kbar milli laqqas biss jagħtu dak li hu dovut. Hemm bżonn leġislazzjoni issa ma nistgħux nagħlqu għajnejja l-inġustizzja fil-qasam tat-taxxa. Punt ieħor il-pakket tal-kwalità tal-arja li se ninsoħ. Jiena qed inwissik Sur Juncker jekk dan ma naħdmux fuqu se jkollna problemi kbar ta' saħħa. It-tniġġis tal-arja toqtola 400,000 persuna kuljum. Jekk ma nagħmlux leġiżlazzjoni tista' salva l-ħajjiet ta' barra minnaw u jew kol ħaġa irresponsabbli. Dan ikun messaġġ il kulħadd jiena Sur Timmermans qatt nisimek mela issa qod isem lili jekk aħna ninsow leġislazzjoni bħal li salva l-ħajji tkun responsabbli ikun messaġġ li l-Unjoni mhix interessata li ikun hemm politika progressiva għas-saħħa u għall-ambjent. Għalhekk e, e, kjoġobkom erġu konsidraw dan il-punt. Għandek mistoqsija tal-blue card e, ma tantx se nilqa' ħafna blue card issa għax qegħdin lura għax inkella jkun għana għodu għaw l-kollu anki jekk il-kummissarji mdorin jagħmlu dan imma dan jaqbilx mal-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Ek joġbok il-mistoqsija. Grazzi, President. Jiena nixtieq nistaqsi l-kollega dan li ġej. Matul il-kampanja elettorali u anki issa dawk iċ-ċittadini li qed jirċievu salarju inqas għadhom jittamaw li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament il-ġdid se jieħdu numru ta' deċiżjonijiet li jagħtu prospettivi aħjar għan-nies, prospettivi ta' ħajja aħjar. Ma taħsbux għalhekk li l-programm il-ġdid irid ukoll jara li jiżgura li jkun hemm is-salarju minimu tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha? tista' tirrispondi iv. M'għandux xaqsa ma' dak li għet jien, imma jiena ma nemminx li f'Ewropa li hija biss negozju. L-Ewropa qiegħda ma ċittadini kollha tagħha u hemm bżonn li kulħadd igawdi minn livell qoli tal-għajxien. Grazzi. Issa. Il-Signora Tomasic. President Juncker għandu pjan ambizjuż ħafna ħaġa tajba din għax ambizzjoni u rida biex nimxu l-qoddim tista twassanna fit-triq. Nispera li dan mhux ambizzjonijiet jitfir ma nispera li li jirnexxielna inwet uhom. Bek il-Kummissjoni ma tibqax tgħix fil-torri ta' lavorju. Issa għanna komissjoni ġdida, president ġdid, għalek naħseb tajjeb li intu ftit ċans biex jaħdmu jina ma nispera li il-Kommissjoni se tmexxi kif qatt kellem is-sur Timmermans, ġifiri li mux se tindaħal fil-ħajja ta' ċittadini, imma tneħħi il-burokrazija u tkompli bil-kompetitività tan negozju hemm bżonn li rridu iktar Ewropa. Imma jiena wis nibża mill-kriżi ekonomika li tantu għad diffiċli nqumu fuq saqajna warajja. Sinjura Sinjura Vikstrom. Um, grazzi tal-li ġejtu til-tajtu til, u qed eh, kellimtuna fuq il-viżjoni li għandkom għat snin li ġejnu għal sena d-dieħla jiena nilqa il-fatt li il-priorità hija għall-immigrazzjoni regolari sabiex l-Ewropa tkun iktar attrajenti għal għan-nies bħall-istudenti, riċerkaturi. Hemm bżonn dan kollu għall-iżvilupp ekonomiku, imma irrid ikun hemm ukoll modi legali, modi em, sikuri għan nies nies li jaħarbu mill-gwerer jew mill-bizat eh, u konflitti f'pajjiżhom dan ikun mod biex inwaqfu kol dawk li jisfruttaw minn dawn, da, dawn in-nies. Il-Mediterran, 4000 persuna til-fetajita fil-Mediterran. Tajjeb li u kol um, nitkelmu fuq l-ekonomija digitali. Nishtiq nifraħ il-Kommissjoni tal-li ija turi li hija qalbina fuq dan. Sur Ferreira, Grazzi, President. Fuq dan il-programm qed nifmu aħjar xinu ċiklu ta' politika ta' Juncker program ta' investiment, public-private partnerships, l-infrastruttura pubblika issa se tkun suġġetta għal eh, profitti privati u kol qed naraw li żgħażagħ tagħna se jkollhom jemigraw mingħajr xogħol iktar liberalazzjoni, deregolazzjoni, emigrazzjoni selettivi, selettiva. Dan kollu qed tipproponu. X'progress soċjali qed nitkellmu fuqu Eddin sejrin lura u kol f'aspetti ambientali. Il-Kummissjoni qed turi eżattament xi Fe għal xiex edha hemm, edha hemm għal multinazzjonali biss. Il-gbarad biss tal-Ewropa se jbenefikaw il-big bosses biss li e jiddeċidu dejjem. Iġifiri, il-passat kien veru tal-biza imma l-futur l-istess. Grazzi. Is-sur Vojt. Grazzi. Grazzi, President. Is-sur Junke Sur Juncker, inti t-referi għal eh, dan il-program tijak bi 23 punt ta' investiment. Jiena għandi 60 sekonda għal mistoqsija tijaj, l-ewel net, fejn se tinvesti biex tiġilet kontra is-sors tal-immigrazzjoni? U mux tillegalizza dawk in-nies li qed jidħlu fis-suq tal-Ewropa li għandu diġà 24 miljun qiegħda. E, fuq it-taxxa inti qed tgħid li kulħadd għandu jħallasha meta jkun hemm il-profitti inti fil-mudell tal-Lussemburgu tijak, din hija ħaġa kredibli verament tista' tifhimha di il-fatt li jkun hemm affarijiet xirqa għal ħaddiema għalihom joddan jew anki għal min iħaddem. Taħseb li l-munita unika tista' ukoll issolvi l-problemi ekonomiċi tal-Ewropa? Issa, is-surpreda, President, jiena bħala l-koordinatur tal-IPP l-affarijiet barranin eh, Nħu gost nisma l-President tal-Kommissjoni jgħidilna li għall-2015 il-priorità tal-politika tal-Europa tal-ġirien. U s-sur Kukem li huwa responsabli minn dan il-punt rajna is-sinjal pozittiv tal-Komissarju Han u naħseb li din il-politika tal-viċinat se naħdmu tajjeb fuqa. Għax dan l-aħħar snin konna dejjem sorprizi b'dak il tibdi li rajna jisir u jisseħ fin-nofsenar u anki fil-vant. Xi kultant ma konniex ippreparati u d-deċiżjonijiet juri dan. Fil-parlament Eh, u kol naħsbu li maħnix fl-aħjar eh, għada biex nejdu kif naħsbuha. Eh, din il-politika tal-viċinat irridu permezz tagħha nirrispondu għall isfidi l-kbar li għandna llum u, u biex ikun hemm ukoll bilanċ bej il-vant u il-ponent. Iva, għandek minuta u nof, skużani, il-President. Jiena xtaqtu kol ngħid kelma dwar il-ftejim ma l-Istati Uniti għax dawn il-negozjati umma importanti għal tkabbir ekonomiku u għaxxol imma anki f'termini politika, politiċi għax dan il- ftejjim dan il-partnership huwa importanti ħafna għax aħna l-Ewropa nkunu qawwija jekk jirnexxilna dan in-negozji mal-imsieħba tan Amerikani. Grazzi ħafna. Signora Toja, żewġ minuti. Signor Presidente Jun. President Juncker, Vice President, Kommissari, aħna napprezzaw il-punt illi tlaqna fuq u eh, illi nżommu l-kontinuità anki mal-modi. Però dan rridu nżommu fl-attività, eh, fl-azzjoni, ah, specialment fil-relazzjoni mal-parlament, jek tridu nimxu fl-istess direzzjoni ma' ċentedini. U kif għalu anki eh, il-kollegi maħniex qed nimxu f'dan id-direzzjoni. Anki il-qasma tal-dispożizzjoni Eh, tal-provvedimenti hija eh, e differenti, hemm eh, wis proċedura, hemm bżonn li ikonna aktar trasparenza fil-ħidma tal-Kommissjoni. Jiena, dak ma nixtieq ngħid huwa li l-iktar ħaġa importanti ħad tkun l-implementazzjoni tal-investimenti ridu nirsolvu l kwestjoni tal-politika ekonomika. Mhux se jkun hemm investimenti dalodu tkellimna fuq eh, il-flessibilità, fuq il-reviżjoni tar-regoli u anki fuq l-implementazzjoni b'approċċ differenti tal-regoli. Eh, Nixtiequ aħna garanziji fuq da u nixtiequ anki illi l-affarijiet li qed ngħidu e, ikun hemm rifless tagħhom anki flazzjoni. E, ma rridux rigali ta' żmien il-miliet. E, rridu niftakru li l-40 fil-mija ta' Taljani 40% tal taljani għażlu l parti tiegħi u nixtiequ li jkun hemm proposta, proposta utli għal kabbir, aħna rridu li jkun hemm investimenti tajbin, spisa, e, e, u nixtiequ investimenti illi e, iżidu l-GDP mhux illi naħlu il-flus ta' ċittadini. Investimenti, kofinanzjamenti, konfinanzjamenti tal-pjanta eh, junker u anki tal-fondi strutturali. Dan id-dibattitu d-ġa għandu jkun inkluż fl-ewwel attività tal-Kummissjoni. Uridu anki iktar attività soċjali, rridu inizjativi għal kultura, l-ekonomija soċjali, il-President qed jinterrompi eh, u fuq il-punti speċifiċi jiena nixtieq nagħmel referenza għal punti li semmew il-kollegi. Eh, Grazie. Isur e Gerike għal-minuta. President tal-Kommissjoni. Nilqa deċiżjoni ta'kom li konna bidu mill-ġdid fil-programm ta' ħidma ta'kom jiena kuntent il-ġimma li għaddiet però nis fil-kostituenza tiegħi u jiena għat xnajdlu li Sur Junkerek nintaqamijaw u jiena smajt zewċ tiroċinanti illi kienu edin jiexu jiejnu eh, lil ċerti refugjati. Eh, eh, għaluna li rridu nsibu regolamenti tajbina għall-immigranti. Irrid ikun hemm ġustizzja fuq il-fiskali. Irridu inħarsu lejn U kien hemm ieħor li qal li leġiżlazzjoni għandha tiġi infasla b'nies minn nies li għandhom eh, eh, eh, arfin reali tar realtà u ibatuhom jekk dan ma jafuħx ibatuhom jgħixu irridu nsibu strateġija biex tgħin il-familji kollha. Grazzi. Is-Sur Federli. Grazzi, Sur Juncker tal-int, għaw jina għafdajt fik fl-elezzjoni eh, u anki fil-Kommissjoni. Però meta mbagħad smajt li l-pakket tal-kwalità tal-arja u tal-iskartu tal-ekonomija soċjali ġiet tirtirata id-dispjaċini. Eh, għandi issa eh, sens ta' tama Sur Timmermans, meta tinna illi dana se terġaw tikbuhom dawn il-leġizlazzjoni b'xi mod. Eh, però qabel izmin għaddej, però sakemm ma jkollna kalendarju fuq dawn il-kwistjonijiet, se nibdew eh, nħol u nuqqas ta' fiduċja bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Jiena bdejt fiduċja fik għaliex jiena ħsebti li kellek l abilta li inti tbiddel l-Ewropa għal iktar prosperità u iktar għal biex inkunu ambientali. ambientali, però eh, eh, inti bħalissa miexi lejn premju biex eh, eh, tneħħi il-politika illi tirrispetta l-ambjent. Issa għal-minuta Is-sur Albiol Guzman. Sur Juncker, inti għat li tħobba l-Europa. Nishti namille kappell biex tiġi miħaj biex tara xinu qed jiġri fl-emelija bħalissa. U għanna bżon e, il-pjanijiet tiegħek e, irridu nerġgħu ngħidhom fi kliem li nista' jifhimhom kulħadd. E, il-pjan ta' kummerċiles mal-Istati Uniti biex il-multinazzjonali ikollhom pakket li jaqbel lilhom. U qed nara li l-programm tiegħek jinvolvi anki l-hacking u l egemonija e- tal-kumpaniji ta' zejt qed titkellem fuq il-privatizzazzjoni ta' servizzi biex id-drittijiet e- e ta' najsiru drittijiet tas-suq. Inti trid ikun hemm arranġamenti fiskali eh, eh, li jimxu mal-filosofija tiegħek li frajna fl-Lussemburgu. Dana isu pjan ta' ħidma għal polisi antika titanika u jiena eh, nibżaw is illi dan huwa dak li rridu niġġieldu kontra tiegħu. Grazzi. Signora Balz, jiena nixtieq nirringrazzja l-President Juncker u l-Viċi President Zimmermans tal-diskuta il-program ta' ħidma l umana jina għal-fat li dan il-program et jati miżuri speċifiċi biex jgħinu eh, jimplementaw l-10 prioritajiet. U importanti nisħu fuq il-fatt li l-Europa trid terġa' tikkonċentra fuq il-problemi kbar u mhux fuq id-dettalji. Nixtieq naqbel miegħek. Irridu nerġgħu eh, nikkonsidraw leġislazzjoni u rrid ikollna eh, il-kuraġġ li nirtiraw leġislazzjoni li mhux neċessarja u ċittadini tagħna qed jistennew li jkun hemm leġislazzjoni aħjar u qed jistennew minna inqas burokrazija, iktar proporzjonalità u aċċess aħjar lejn il-finanzi u possibilitajiet ta' finanzi. Dawn il-prioritajiet tal-Kommissjoni għal daqstant huma inizjattivi promettenti ħafna, m'għandix ħafna ħin, però nixtieq nisħaq fuq eh, xi punti l-ewwel net eh, imbutatura ġdida biex nipromovu l-investimenti u l-impiegi eh, dawn il-policies huma importanti ħafna biex nerġaw nirbħu l-fiduċa u anki l-Unjoni Monetarja e, e, e, u importanti ħafna li promuovu l-irkupru tal-ekonomija u nifukaw fuq l-ekonomija fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Signora Beres, ta' zewġ minut. President. Grazie ħafna, President. President, Sur Vici President, l-Lux Leaks din dan l-iskandlu smajna x'kienet imma intom illum tridu tejdunna li se taħdmu biex jittaxi taxxi jitħallsu hemm bil profit Aħna smajna bil eh, programm tagħkom imma nixtieq nkunu nafu eżattament kif se prosegwu b'dan il-mod. Din hija għalina punt importanti ħafna Aħna qed nistennew minn għandkom ċert inizjattivi sabiex il-rapporti ta' kull pajjiż isir din u kol hija ħaġa importanti u x'mettunna xej fuq dan is-suġġett. Umbat fuq dan il-famuż better regulation, aħna wis nibżaw li dan il-better regulation inflok ninterpretaw bħala ħafna proċeduri li li forsi id-dejquna jista' jkun mod ta' kif inneħu ċertu xkien jew affarijiet li jdejqu lill-industrija raw ġifiri l-tniġi salarja l-ekonomija ċirkolari jew inkella ċertu dokumenti li jdejqu wkoll l-istati membri. Eh, l-eżempju ta' dan huwa il-lif tan-nisa għala, il-lif tal-maternità. Għalek, fuq l-ekonomija ċirkolari aħna nixtiequ nifmu ftit iktar x'għandkom f'moħħkom sabiex inkunu ċerti li intom għandkom impenn biex taħdmu magħna fuq dan jew nkella jekk ukoll konferenza ta' Pariġi ridu li kollha suċċess. Il-revisjoni ehm, ta' direttiva ta' drittijiet tal-awtur nixtiequ li din l-industrija ta' kreatività fl-Ewropa tibqa' mana. u mhux aħna nissodisfaw xi kumpanji kbar multinazzjonali. Grazzi. Rustaja e Jakawczyk. Grazzi. Issa is-sur Jakov Ċiċ għal-minuta. il-starrieta sur Juncker sissa jistaw joruna fiduċa dan huwa bidu mill-ġdid, però ma nafx hekk se jkun hemm opportunitajiet ġodda naħseb illi tlet punti huma importanti ħafna għal mandat tiegħek l-investiment li żviluppu tkabbir. Din hija l-pjattaforma li fuq il-kummissjoni tiegħek jew se kolla suċċess jew tfalli. Jina nemmen fil-Unjoni eh, Monetarja u Ekonomika u anki il-suq digitali li jista' jsir anki l-ħames libertà Ewropea. Jiena nishtiq nemmen li din il kommissjoni b'dan il- programmu b'sinerġija mal-istati membri u mal-reġuni u mal- eh, l municipalitajiet jistaw jihdu l-futur, jihdu l-Europa fil-futur. Un inauguralkom suċċess kbir. Grazie. Eh, signora Spinelli. Grazzi, President. Jena nishti anki jena appella lilek fuq dak li eh, intqal nar il ġima fuq il-vot fil-Greċja. Eh, meta inti tkellimt fuq Siriza, inti tkellimt kontra l-estremisti u inti għat nishti nara l-uċuħ marufa. U jina rajt il-program tijak. U naħseb illi minn kitibom kienu propju dawn in-nies. Dawn huma dawk in-nies illi waslu għal faqar fl-Ewropa, għal firda. Dawn huma in-nies illi ikkonċipwew ikkonċepew l-iktar programmi vojta fil-programm. Il-migrazzjonijiet qed eh, narawhom mentalità antikwata u għet ndurajniex li tbidlu e, e, u ma illum nis li jħarbu mill-gwerer jew mid-dizastri tal-klima llum għandhom għandna Mediterran illi saret ċimiteru. Hemm revizjoni tar-regoli fuq l-azil u nibdew speċjalment bil-regolament Dublin 3. Hemm bżonn nis illi jkollhom idea ġodda u dawn eh, anki il- eh, il-problemi ġodda tal-Europa u nittama li dawn il-nis ikunu jistaw jajnuna naffaċċaw din il realtà il-ġdida. Grazzi. is e, signora Van Premp tal-żewġ minuti. Grazzi, l-ewwel net nixtieq nilqa l-President u l-Viċi President xi ftit żmien ilu l-Kummissjoni daħlet. <coughs> U sak, u da ġara, eh, eh, tkellimtu fuq leġislazzjoni ġdida, però fil-fatt hemm ħafna burokrazija, hemm demokrazija, leġislazzjoni tajba fuq il-sustanzi eh, kimiċi fl-ilma u fl-arja waslet għal ambjent aħjar fl-Europa iktar impigi u iktar Eh, innovazzjoni fil-ekonomija anki u rridu nkomplu f'din it-triq. Jiena kont ma' ħafna kollegi f'Lima il-ġimgħa li għaddiet u rritnajt illi l-aħħar dan l-aħħar dokumentakom kien isu eh, sorpriża kbira, inti taf kemm huwa diffiċli li wieħed jimxi l qoddim fuq livell dinji. Fil-qasam tal-ambjent u esu l-Europa edha lura jina qed nipprova nara punti ottimisti hawnhekk u fissem il-grupp tiegħi nixtieq nappoġġak Issa l-kwalità tal-arja fil-ekonomija ċirkolari intkom qed tajdu li qed toħolqu leġislazzjoni ġdida biex tagħmlu elementi anki fuq leġislazzjoni eżistenti kemm fuq l-ekonomija ċirkolari u anki fuq il-kwalità tal-arja fl-2015 se jkun hemm proposta ġdida għall-ekonomija ċirkolari, però o se jkun hemm proposta anki ġdida fuq il-kwalità tal-arja wara ċerti negozjati, però importanti anki li tiħdu rapporċ ta'kom, però jien l-kondizjoni tiegħi biex natikom l-appoċ huwa illi aħna ma rridux imbaxxu l-ambizjoni eh, tal-anijiet fuq l-ekonomija ċirkolari u fuq il-kwalità tal-arja biex bekk nittamaw li nkunu nistaw naħdmu fl-imkini biex nkunu nistaw ikonna ekonomija sostenibli. Grazzi, issa il senjura Haji Giorgiu. Sur Juncker, jiena rajt il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u kelli ħafna punti dubbi kont qed naħseb kemm qed tipprova titħabina il-Kummissjoni ġdida qed toħloq program bazat fuq motto e, kollox se jitbiddel, politiċi ġodda, pero fil-fat e, eh, kollox huwa l-istess. Imma jena ma nafx jekk inti qrajt il-programm ta' qabel tal-Kummissjoni biex tarax qegħdin jgħiduma għabbaż eh, e, ta' politika li fallit li waslet għal kriżi u biex in-nies isiru foqra. Issa xem ġdid meta titkellmu fuq E, il-Fond e, ta' Investimenti Strategiċi tal-Europa fuq 300 biljun. U inti qed tagħmel qed tħabbar affarijiet kbar għal 14 biljun, 16 mill-budget e, tal-Unjoni Ewropea, l-oħrajn mill-Bank Ċentrali u l komplement mill-koeffiċenti mil ta' leverage biex tejn il-min biex toħroq ambjent tajjeb għal monopoli u għal investituri kbar u dawn il-flus se jmorru lejn l-SMEs u jekk ti permetti li president l-aħħar kelma jiena naf il soċjalisti appoġġawk waqt l-elezzjoni tiegħek eh, nittama li din ma kienieċ ċajta. Signora Fajon, żewġ minuti. Grazzi, President. Miljoni ta' Ewropej l ma jistawx jisibu impik jew tilfu eh, flusom fi, fi krizi. Eh, Kienem ħafna nis, ħafna potenzjal, però ma mandomx perspettivi l-lum. Anki għaxem ħafna multinazzjonali u u ħafna frodi l-huma lesti jisfruttaw id-differenzi fis sistemi ta' taxxa tagħna. Kinti verament trid eh, tiġilet kontra eh, tax havens u kontra l-evażjoni fiskali nistgħu ninvestu 1000 eh, biljun ta' euro illi kull sena jispiċċaw f'black hole fiskali u dawn nistaw ninvestuhom fil-impigi ta' zazah Jien naħseb illi ħafna mm, minna kif ukoll il-pubbliku jara li l-evazjoni fiskali hija dizonesta. Uh, Il-Kommissjoni Ewropea u l-governanza eh, u l-ġlida kontra l-evazjoni eh, hija importanti. Ħafna ministri ġew fi Brussel u waqfu ħafna atti leġislativi li għandhom xasmu għal-fiskalità Eh, il-Parlament eh, u qed jappellaw biex il-multinazzjonali kollha għandhom ikunu soġġetti għal reportaġġ fuq it-tul tagħhom u jkollhom jibdew jħallsu t-taxxi. Aħna eh, nixtiequ naraw dinamika koraġġuża jiena nittama li fis-sena ġdida li fil- Eh, fl-Europa kollha nkunu nistgħu naraw entużjażmu ġdid biex nkunu nistgħu eh, nfasslu l-ekonomija eh, ġdida ekonomika kif ġara 10 snin ilu. U jekk nerġgħu nfallu ifisser li ma tallimna xejn mill-passat minkejja il-frodi dejjem iktar nazzjonaliżmu jew nies illi qed imutu fil- mediterran imħabba fil-politika zbaljata ta' migrazzjoni u tal-azil. U jena bħala Ewropea ma nistax nappoġġaħda. Grazzi, Signora Fajon. Għandek karta blu. Jema nafx biex l analogija fil-futbol. Jena naħseb il-futbol jaħdem tajjeb meta referi ma jindaħalx wisq u bekk wieħed jista' jkollu partita sabiħa ħafna u fl-ekonomija l-istess ħaġa jista' jkollna ekonomija taħdem eh, eh, meta ma jkunx hemm wisq intil. Ma taqbilx miegħi? Sinjura Fajon. Jiena ma nafx hekk fimtekx eh, perfettament fl-analogija tiegħek jiena joġobni l-futbol ma nilabux, però naħseb li dak l-sport għandu ħafna eh, eh, benefiċċji xjatina u għalhekk nixtieq li l-Ewropa jkollha kemm jista' jkun hemm momenti sportivi eh, tajba u forsi nistgħu nagħmlu iktar affarijiet tal-ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-kellim li miss issawa surtang. Grazzi, Presidente. biex ikunem hemm eh, futbol tajjeb irid ikunem kondizjonijiet indaqs. Il-Kummissjoni u ovvju li tixtieq ikolla l-aħħar possibilità l-Ewropa u il-kwistjoni hija jekk il-programm ta' ħidma hijiex ambizzjuż biżejjed. Nixtieq nitlob il-Kummissjoni tifok fuq tliet punti. L-ewwel net regolamentazzjoni aħjar dina m'għandix tiġi blokkata bil-diskussjoni fuq regoli dettaljati dina għandha tkun Ewropa aktar faċli għal biex kulħadd jifhimha u l-leġislazzjoni ambientali għan essenzjali biex ikun hemm ekonomija sostenibbli fl-interess ta' kulħadd. U u nixtieq inkun nista' nisma' fuq proposti ġodda fuq E, dawn is-suġġetti din is-sena. U tieni net, hemm ukoll eh, xi ħaġa żbaljata fit-taxxa tal-profitti fl-Ewropa. Issa kien hemm appell pajis, pajis biex ikun hemm reportaġġ eh, b'mod iktar ċar u għandu jkun hemm anki regolamentazzjoni aħjar biex niżguraw illi mhux se jkollna kostrutti strambi sur Juncker. Is-sur e Juncker wedna e, e, li se jkollna Ewropa eh, Triple A fuq il-soċjali Pero ma nistawx dan namluħ ek ma namlux revizjoni ta' regolamenti. Il-Signora e Arena, grazie. Grazie, President. Intom mettu li l-Kommissjoni trid tiffoka fuq dak li huwa essenzjali. Protezzjoni soċjali għalija huwa dritt essenzjali fl-Ewropa. Fil-programm ta' ħidma tagħkom intom ġelu dak li kun jifhem li dumping soċjali ħiġi trattat fil-qafas tal-mobilità tal-ħaddiema u soluzzjoni għal ġildu l-abbuż. Iżda, id dampik soċjali u ħaġa iktar minn hekk. Huwa attak tas-sistema soċjali Ewropea tagħna. Huwa il-kompetizzjoni bejn il ħaddim u xaħġa minna l-ħaddim ma jigwadanjax il-ħaddim li huwa l-inqas protett jiġi sfruttat u huma l-SMIs li qegħdin jippruvaw eh, eh, jiproteġu l-ħaddim u drittijiet tiegħu huma qegħdin isofru fl-Ewropa. Inti ġejt elet biex teqret id-dritt tal-ħaddiema fl-Ewropa u n-nisġa tal-SMEs fl-Ewropa. Għanna revizjoni tad direttiva tal-posting tal-ħaddiema tal-istazzjonar imma rridu nagħmlu l-almu tagħna biex il-protezzjoni soċjali fl-Ewropa tkun priorità. It-tieni punt il-lif tal-maternità diġà tkellimna dwaru.

għal minu u nofs. U jleħi. Grazzi. Jiena għandi tama kbira u jiena fil-fatt votajt lilek xi ġematilu għax jiena nemmen illi huwa possibbli eh, l-ekonomija nimbuttawa lejn it-kabbir biex nwaqfu, nbaxxu l-livell ta' għat. U il-bżonn li nifukaw fuq dawk l-oqsma fejn jista' jkollna ċifri tajbin għal impigi u turnover tajjeb u nirreferi għal eh, turizmu, ma turizmu fil-fat ma jeżistix fil-, -fil pjan ta' ħidma tal-Kommissjoni. Intkom qed titkellmu fuq il-kompetittività fl-Ewropa. Irridu naħdmu fuq dan il-qasam jekk irridu nirsolvu l-problemi tal-impigi u tal- eh, u tal-qat irridu eh, nikkonsidraw it-turizmu il-50% tal-influss tal-Europa jiġi mit-turizmu. Jiena kon segretarju tal-Istat eh, għat-turizmu fl-moddi U ħafna nis espremew interess fit turizmu fil-parlament għal daqstant bħala Ungeris jiena il-ġimma li għaddit bat itra li Sur Juncker u għamilt referenza għal fat li kienem ksur tar regoli fil-programm elettorali u ħadd ma rispondija, ħadd ma rispondini. Kienem però stqarrija illi ġit maħruġa l-stampa Ungariza. però nittama l-inkunu nistgħu nirsolvu dan il-pont partikolari, grazzi. Issa, il-lista ta' kellima għanna il-proċedura catch of the eye. Għandi iktar minn 24 talba u dana ifisser li peress l-lista kbira se kolli nuża il-prerogativi tal-presidenza u naqsam il-ħin l-iktar mod uguali possibli meta eh, eh nikonsidra anki il-gruppi. Sen ħabbar l-ismijiet. Tminja senati.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 L-ismijiet tal Hunter intervenu sur la via. Kummenti bil-mikrofonu mitfi. Can I start? Nista nibda? E signora Sandra Rodriguez. Right, please. Ek joġbok, is e, la vija. Sur President Juncker, Vice President Merman, bħala President tal-Kumitat Envi dan il-Parlament u fisem il-Koordinaturi tal-Gruppi Politiċi kollha, Nishtiq nurik li aħna maħniex kontenti la jiena u laqas il-kollegi għal tneħħija tal-pakket leġislattiv tal ekonomija ċirkolari u dwar l-istess inizjattiva dak li huwa l-pakket tal-kwalità tal-arja. Tajna widen għal proposta l-ġdida tagħkom u dak li ħareġ mill-aġenziji dwar il-prospettivi li ħatamlu dak li qed joħroġ fuq il-mezzi tal-xandir. tal xandir Forsi tista' tispjegana kif ħajtejbu l-affarijiet aħna jekk tagħmel hekk napprezzaw. Stidinnik fil-Kumitat tal-Ambjent, Viċi President, kemm il-darba. U qegħdin għadna qegħdin nistennew li tiġi żurna. Iġġustifikajtu t ta' dan il-pakket billi għettu li ma kienx possibbli jinstab bejn l-istituzzjonijiet qabel ma kena l-possibilità li nesamina u dan il-pakket għalina din l-istqarrija kienet pjuttost redikola. Is-sur Tarabella. Grazie, President hemm bżonn jgħaddu satej biex nitkellmu dwar il-bidja 38% tal-budget Ewropew u nagħmlu dak li bdiet tagħmel Kommissjoni jiġifieri il dokument dwar it-qasim tal-frott u l-ħxejjex fl-iskejjel biex dawn ikun aktar aċċessibbli u jkollna ċertu kwistjoni fundamentali li ġu implementati. Id-dokument diġà kien bada traduzzjoni ħasra l qed jiġi irtirat Ir-regolament għal bioagrikoltura 30% tal-konservazzjoni biologika fl-Ewropa u nimmaġna li l-Kummissjoni mhux ħatneħi dan l-abbozz ta' regolament. X'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni f'rigward ta' dan id-dokument? Importanti li nisimaw il-ferma tal-Kummissjoni għaliex dan is-settur huwa importanti fid-dinja tal-lum. Il-kellem li mis. Sur Juncker. Xsibtek mort lateni, mort teni. Jien sorpris li jinti ijataw. Xsibtek mort emmek, imma minn flok bat l-sur Moskovisi. Inti fid-dawl tal-elezzjoni ġenerali li ħajkun hemm fil-Greċja minn min min taħseb li jent? tesprimi l-preferenzi politiċi tiegħek, il-vera ġdita teni minn tak id-dritt li tintervjeni fil-politika domestika interna tal-Greċja, inti il president tal-Kummissjoni jew inkella rappreżentant ta' Trojka u l-kredituri Ġipru Heksew Sur Juncker kun neutrali ek jogħġbok dan huwa impost mit-trattati, trid tiddeċiedi inti trid tiblaħħa din, trid niżilha, trid taċċetta. Il-Griegi ħajibatu messaġġ fl-elezzjonijiet ġenerali li jmiss. Grazzi sur farija l-kellem li jmiss. Grazzi President. President tal-Kommissjoni, Viċi President, edin nitkellmu dwar il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni 2015 ħatneħu bosta leġislazzjonijiet bħal dik tal-ekonomija ċirkolari, kwalità tal-arja, jekk joġbok, ejdinna vera ħatneħħu din il-leġislazzjoni l-arja safja u il-mira ta' 70% ta' riċiklaċ fl-Unjoni Ewropea. Dan mhux minnu. Inti qed tagħmel dan bis-serjetà ma nistax nemmen li qed tagħmelek Sur Juncker taf li hemm bosta stati membri fosthom Franza u l-Ġermanja li jridu li l-Kummissjoni il-Kummissjoni tajt eżattament x'ħat tagħmel. Inti Ontom għattu il ġemal li għaddiet illi mux ħa tippermettu li dawn id-direttivi jitneħew Is-Sinjura Senra Rodriguez. Grazzi, President. Sur Juncker. Waħda fuq kull tlet nisa eh, fl-Unjoni Ewropea issofri eh, mill violenza bażi tal-sessi ma qed tagħmel xejn inti fil- pjan ta' ħidma tiegħek dwar dan. Agrikoltura, l-ikel, SMEs, xejn, il-faqar, il-ġuħ, l-esklużjoni soċjali, xejn, imkien ma jidru fost il-prioritajiet tiegħek. Jidir li inti trid twaqqaf milli eluf ta' persuni jitkeċċew mid-djar tagħhom kuljum iżda xejn ma semmi fil-preżentazzjoni tiegħek lanqas it-telf ta' drittijiet soċjali li sejrin minn ġottaġen għal ġonnar aktar ma jgħaddi żmien, id-drittijiet tal-persuni għal servizzi bażiċi, is-saħħa u l-edukazzjoni dawn qed jiġu kompromessi, imma min tagħmel xejn, x'ħa tagħmel dwarhom, is-sur Castaldo. Snin ilu Paolo Borsellino, raġel kbir, qal li l-politika u l-mafja huma żewġ setat li qegħdin jgħixu taħt il-kontroll tal-istess territorju. Jew ikunu fi gwerra bejnietom jew inkella jaqblu. Li spiss eh, jirbaħ il-fejjim jafu sew iċ-ċittadini tal-belt tiegħi Ruma li ntlaqtu minn inkjesta li qiegħda tigrava eluf ta' inkjesti, eluf ta' persuni indagati, ġurnalisti, politiċi, imprendituri. Din hija l-mafja tal-Belt Kapitali ta' Ruma, din hija l-kriminalità organizzata li qegħdin narawha bla jeda. u bla razan. Inti jett, President, li rridu nġildu għaj responsabilta Ewropea li nġildu l-mafja. Mil-klim għaddi għal-fatti, il-proposta tal- ħasil tal-flus hija utli imma mhux biżejjed jekk ma ndaħlux ir-reat tal-mafja jekk ma neħux il-tax havens, jekk ma nikastigawx ir-reati ambientali fl-aħħar mill-aħħar jirbaħ iskiet, tirbaħ l-omerta u aħna nitilfu il-mafjus ma jistax ikun persuna li jgħid li ma jeżistix u jkun hemm persuni li jgħidu li ma jafuħx. Is-silenzju, l-skiet tal-persuni joqtol. Is-silenzju huwa mafja, Sur President. Is-Sur Sekjeski. Sur Timmermans għal illi jekk ħan warbu xi ħaġa lissa ma jfissirx li mhix importanti nittamaw li dan jgħod tal-programm ta' ħidma tal-2015. Iżda, jekk ma nindirizzawx problema ma jfissirx li l-affarijiet ħajjitranġaw miex xejn ninsabu fis-sena 2014 għandna problemi gravi li jolqtu l-Unjoni Ewropea kollha, il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Parlament, il-kwistjoni tal-embargo tar-Russja. Il-problema tal-ħalib wara tneħħija tal-kwotas tal-ħalib. Problemi fir-rigward tal-ikel. Umbat, punti marbutin mal-programmi fl-iskola u distribuzzjoni tal-ħalib fl-iskejjel. Ma problemi li rridu nindirizzawhom, li rdu jkunu preżenti fil program ta' ħidma fil-prioritajiet ta' sena d-dieħla. Il-kellem jinqatalu l-mikrofonu mill-President. Is-Sur Santos, President, il-Komissjoni Ewropea, Kummissarji, għal darbohra nixtieq nitlob il-Kummissjoni Ewropea biex taġixxi minn qabel fis-settur tal-ħalib. It-tmiem tal-2015 jista' jfisser diffikultajiet serji għas-settur u volatilità tal-prezzijiet. Jiena ġejn mill-Azores huma jipproduċu 30% tal-ħalib fil-Portugal huma autoseffiċjenti u jesportaw grazzi għall investiment individwali f'teknoloġija aħjar u f'ġestjoni deċenti tal-provista u bekk huma ikollhom introjtu dak li huwa investiment, kummissjoni, sibu soluzzjonijiet viabli biex tirregolamentaw dan is-suq u biex tgħinu fil-riformi strutturali li hemm bżonn. Aħna irridu ngħidu wkoll li għas-settur marittimu il-fondi għandhom jiġu użati għall anijiet u mhux għall anijiet fuq medda qasira ta' żmien jew proġetti oħra. Imma għall anijiet oriġinali. Il-Viċi President Franz Timmermans responsabbli mir-regolamentazzjoni aħjar, ir-regolament tagħna huwa li għandek ħames minuti disponibbli tista' tpoġġi fil-prattika dak li tambaq dwaru. Iva, jiena qed nisma' dak li għandkom xi tgħidu U mux għatna l-ebda ġudizzju dwar l-ekonomija tal-Istati membri, ma tantx għandi esperjenza fil-Parlament Ewropew u qed nitgħallem brata maġla. Jiena kont membru nazzjonali, ġejt elett sitt darbiet u drajt sistema nazzjonali missaret nidra din is-sistema tal-Parlament li hija differenti, per eżempju. Jiena xtaqt inwieġeb li sur faraġ, imma donnu ma kellux il-ħin biex joqgħod jistenna it-tweġiba tiegħi. Jiena mhux imdorri b'xi ħaġa bħal din f'dibattitu tal-Parlament tal-Parlament domestiku imma jidher li hekk isiru l-affarijiet hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Imbagħad, ħareġ fil-berraħ dokument il-ġimgħa li għaddiet u l-President Juncker u jiena konna eh, rabjati għaliex mm, ma stajniex naħdmu sew hekk u x'ġara. Eh, kien hemm ħafna furur fil-mezzi ta' xandir intom xejtu anke llum eh, intom tkellimtu dwar dan id-dokument li ħareġ fil-beraħ u jiena bl-esperjenza parlamentarja tiegħi deċidejt li ma nirreġixxix. Stajt ngħid illi l-eda ma jagħmel sens mhux hekk qed nagħmlu, għandna linja differenti ħanieħdu deċiżjoni politika dwar kif ħanaħdmu iżda Brispet li il-Parlament ma milx ek għax qed irid nippreżenta l-programm ta' ħidma fil-Parlament u mhux fuq il-mezzi tax-xandir. Intom dejjem tkunu qed tiġġieldu jekk eh, inti dejjem tkun qed tiġġieled eh, jekk eh, dokument joħroġ fil-beraħ u ma tiddefendix il-pożizzjoni tiegħek. Imma nixtieq nistaqsikom li jiena rrid nuri rispett lejn dan il-Parlament li kelli nagħmel hekk, nippreżenta l-pjanijiet hawnhekk, isimgħu dak li għandi ngħid u mbagħad irreaġixxu għal dak li qed u mhux tirreaġixxu għal dak li qrajtu dokument li ħareġ fil-beraħ fil-mezzi tal-istampa tagħmluna ħidmitna ħafna aktar faċli. Namlu ħidma tagħna aktar faċli jekk nagħtu weden il-xulxin u tisimgħu lili ngħidilkom dak li ħanamlu fil-Kommissjoni u iva kif qed tilkom biċċar jekk ħanamlu dwar l-ambjent ħanżommu il-programmi li diġa jeżistu uħut minnom ħajkonna taqliba sħiħa bidla ta' taħt fuq tal pocket tal-iskart imma biex nikkompletaw f'dik li hija ekonomija ċirkolari u nassiguraw li kun jista' jigwadanja mill-opportunitajiet tal-pjan ta' Juncker għall-investiment fl-ekonomija ċirkolari mhux ħannaqsu l-ambizzjonijiet tagħna, mhux ħanamlu hekk. Mhux ħannaqsu ambizzjonijiet tagħna dik li hija arja aktar safja għall-Ewropej, aħna ħanibdlu uħut mill-proposti li għanna qudiemna għaliex aħna nemnu li jew qed joħolqu pis mhux meħtieġ u nistgħu nagħmlu aħjar <coughs> termini ta' kwalità tar-regolament jew inkella l-Kummissjoni trid terfa' rwol tagħha bħala leġislatur indipendenti u tipprova taqgħet l-istituzzjonijiet l-oħrajn flimkien biex nieħdu deċiżjoni dwar kwalità tal-arja dan ir-rwol tagħna hekk ħanamlu f'aġenda pożittiva u mhux ħambaxxu l-standards. L-istess japplika għal kwistjonijiet soċjali. U so importanti għal din il-Kommissjoni li navanzaw f'dan ir-rigward. Staqsewni dwar il-pakket ta' mobilta fis-suq tax-xogħol tal-Komissjoni irdu nappoġġaw il mobilta l indirizzaw l abbus għaliex hemm ħafna abbuż u dan jikkomprometti il-libertà ta' moviment fl-Unjoni Ewropea irridu li l-ħaddima tagħna jkunu jistgħu jużaw żbokki fi stati membri oħra biex isibu post xogħol biex jaħdmu jekk huwa possibbli. Kif ħanamlu dan ħajkonna database imtejba dwar postijiet battala fl-Unjoni Ewropea kollha kemm ħana ġurnaw il-regoli ta' sigurtà soċjali ħajkun implementazzjoni aħjar tad direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema biex ma tiġix tużata għall abbuż tar regoli u kif ħabbarna ħajkun hemm Revizjoni mirata dwar id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema li ħad tibda fl-2015 biex nassiguraw li ma jkunx hemm loka dumping soċjali fl-Ewropa li dan naraw bajnejna morru tkellmu mal-persuni fis-settur tat trasport u jgħidulkom x'qed jaraw. Dik l-ambizzjoni tagħna imbagħad. Il-pożizzjoni tan-nisa tassew importanti maħniex nitkellmu biss dwar dak li hu tajjeb, dak li hu tajjeb moralment li jiena bħala missier ma nistax naċċetta li l-żewġ tibnit tiegħi ikunu f'pożizzjoni għar fis-suq tax-xogħol eh, jew fis-soċjetà mill-żewġ eh, subien tiegħi. Dan mhux aċċettabbli. Hemm raġunijiet ekonomiċi qegħdin nagħmlu ħsara l-ekonomija tal-Ewropa għaliex mhux qed noħolqu l-istess kundizzjonijiet għan-nisa fis-suq tax-xogħol. Irridu niċċaqalqu dwar dan is-suġġett, irridu nkunu pragmatiċi wkoll. Il-proposta għad direttiva dwar il-lif tal-maternità għal bosta stati membri diġa eh, issa ma diġ valida li xila hemm għal 8 snin ħafna stati membri ħaddu pass li jmorru li l-in minn min dik id-direttiva tal-lif tal-maternità. Tuntejbu s-sitwazzjoni staw nagħmluha bażi ta' din il-proposta. Urin, uruna, alternativi oħra u aħna ħantejbuha. Imma jekk aħna qed naslu mkien u mhux ħantejbu l-pożizzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, aħna ħanieħdu inizjattivi oħra biex nassiguraw li iva nimxu l qudiem f'dawn il-kwistjonijiet. Issa naturalment. Kieku baqgħu sur Ferex kont ngħidlu li kien hemm punt wieħed li iva naqbel miegħu Ja ċaġa tajba li kunem dibattitu dwar kwistjonijiet li aħna naqblu dwarum kun ngħidlu li għandu raġun meta jgħid illi hemm wis peace fl-Unjoni Ewropea fuq l-SMEs. U rridu nagħmlu xi ħaġa biex intaffu dan il-peace minn fuq spallejn l-SMEs. Jekk intaffu dan il-peace minn fuq l-SMEs, huma jimpjegaw xi persuna jew żewġ persuni jew tlieta oħra addizzjonali u dan huwa kontribut dirett biex niġildu l-qatt fl-Unjoni Ewropea. U f'dan rigward ħsibt li għal darba sur farax kellu dan l-ispirtu Ewropew. Żgur ma kienx qed l-kalmanti għaliex kien jgħidilna esattament xi ħoss din il-ħaġa tal-limnija dan l-axar mill-UKIP. Imma jien irritiva ninvolvi lilu f'dan id debattitu dwar kif nistgħu nimxu l qoddim biex intejbu l-pożizzjoni tal-Ewropa l-aħħar kumment. Għajem minn ħafna minnkom. Naturalment hemm ħafna kwistjonijiet importanti. Għaliex kwistjoni importanti ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi dwar din il-kwistjoni kirdu ntejbu sitwazzjoni ta' suq tax-xogħol, jekk irridu ntejbu sitwazzjoni soċjali fl-istati membri, dan ma jistax jiġi biss mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha rwol imma bl-istess mod huwa importanti li l-istati membri wkoll jagħmlu pass il qudiem Bekk, Niproponi li l-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jagħmlu sforz addizzjonali biex jinvolvu lil kunsil f'dan id-dibattitu għaliex dawn l-elementi jridu jsiru jitwetqu fl-Istati membri u l-Stati membri rappreżentati fil-Kunsill jridu jkunu involuti jekk aħna rridu nagħmlu dawn il-passiġġ kejkna l qudiem għal darboħra. Aħna ħejjejna l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ippreżentajnieh hawnhekk lilkom illum u f'dak li rigwardani dan huwa il-bidu il-ftuħ ta' dialogu u mhix l-aħħar kelma tal-Kummissjoni lesti li natukom widen bir-reqqa biex nassiguraw li iva niksbu riżultati dwar l impjiegi u tkabbir u l-prioritajiet l-oħra li semma il-President Juncker u dim il-Parlament Ewropew meta huwa ġielet. Grazzi il-President Juncker biex jikkonklu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, tout d'abord je vous President, l-ewwel net nixtieq ngħid illi aħna rridu nibdlu il-modo diffari tagħna. Kien hemm il-laqa tal-presidenti tal-komitati fejn tqal ħafna imma ma sar xejn aħna attendejna l-konferenza tal-presidenti illum u qisu din il-laqat ma saret. It-tielet net Aħna ridna niprezentawlkom il-programm tal-ħidma, ta' ħidma tal kummissjoni Ridna namlu dan qabel ma jiġi prezentat il-mezzi tal-istampa, It is not uh, appropriate behavior in the parliament. Uh, please remove it. Jekk joġbok neħja minn hemmhekk dan mhux dan mhux aġir xieraq fil-Parlament Ewropew. Jekk joġbok President Juncker nifhem minn Memx għalfej, nifem, il-kliem memx għalfej turini b'nadar u stampi, nifem, malajr nifem jena, jek t-spiega li l-affarijiet. U d-dimkom, rritnejt li nishti laqa mal-konferenza tal-presidenti dwar il-metodu ta' ħidma biex niddiskutu il-program ta' ħidma kienet ħaġa li frustratni illum li li u lilkom. Aħna ma nix naqsmu din il-frustrazzjoni kollettiva. Imbat, aħna tajna widen l-parlament, eh, smajna l-kunsil, U ħadd ma semma din, din regola. Jiena Franz Timmerman neħħejna mill-lista tal-inizjattivi il-proġetti kollha li kien kontrijom kemm il-darba il-Parlament, li opponijom il-Parlament l-akta telqet ma diċem. Elementi oħra li kien kontrijom il-Parlament ġew eliminati mill-programm ta' ħidma ta' din il-Kummissjoni. Intom dan ma semmejtuħx. kieku ma prezentajniex il-proposti kollox kien jibqa' hemmhekk għad-diskussjoni. Aħna għamilna dak li wedna lilkom lill-Parlament u hekk ħanamlu is-sena d-dieħla. Ħan nippreżentaw programm għall-2015 u s-sena d-dieħla nippreżentaw il program għal 2016 Dwar il-fiskalità kollox intqal u kollox ħaj wetta. Matul kampanja elettorali edna dan u anke matul prezentazzjoni tal-Kommissjoni u kollox ħaj jitwettaq. Tkellimna ħafna dwar trasparenza. Xi drabi kollox u xejra umoristika f'din l-awla. Aħna minna proposta fuq it-trasparenza interna fil-Kummissjoni, il-Kummissarji, il-Kabinett, id-Diretturi Ġenerali iridu jarfu lill-pubbliku dwar l-appuntamenti u ma minn ikunu l-taqaw. Ma smajtx eh, il-ħatijaj, ma smajt il-ħatijaj li l-Parlament ħajamelek, għamlu hekk. Għamluħ, għamluħ, għatkunu trasparenti. Għamlu pal-Kommissjoni, tistaw tifutaw għada, rezoluzzjoni u tgħidu li aħna ħanamlu bħal-Kummissjoni, eżatt kif għamlet il-Kummissjoni madwar il-Greċja. Jiena lil Grik ma nifmux. U bekk ma nafx kidbu il-gazzetti tal-Greċja. Iżda naf li kien hemm referenza għall-estremizmu fil-Greċja li ġi difis mill-lemin estrem. Ma nistax nifhem għalix xeluk jiddefendi l-lemin estrem, Jina ma stax għalihom tal-lemin estrem. Jiena president tal-kummissjoni. Meta ġejt Strasburgu għawnek neħejtu għom li kull ideja li seta' ikolli. l europa hija politika u anke il-Kummissjoni hija politika. I will convey your concerns about uh, the working procedures and uh... it-trasparenza tal-Bureau, l-konferenza tal-Presidenti Bekk ġifiri issa nikkonkludu dan id debattitu u l-vot se jitiħed fis-sessjoni ta' jannar, sessjoni li miss. Uh, thank you, colleagues. Um, Grazzi, kollegi, um, Sur Juncker, grazzi li l sen komplu fuq dibattitu dwar il-budget, imma dit let aħbarijiet, l-għennet, rekomendazzjoni ta' deċiżjoni tal-Kumitat inta biex ma noħolqux oġġezzjoni tal-atti delegati u ħabba s-seduta tal-bira ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni fil-24 sija għalhekk skont regola 105 paragraf 6 rekomendazzjoni għaddiet. U din se tiġi publikata mad dokumenti ta' għada l erba 17 Deċembru l-2014 Nixtieq ukoll ngħidilkom li skont l regola 231 paragrafu 4 ma kienx hemm talba